Okay, um, even with a late start it appears that we're going to have to Jider li rridu nistennew anki jekk għamilna l-ħin biex nibdew tard, imma diffiċli meta tipprova talaq l-affarijiet. Nilqa l-Ministru tal-Finanzi tal-Litwanja, kuntenta ħafna li nista' nilqgħu hawnhekk fil-Kumitat mill-ġdid biex jindirizzana fit-tmim tal-Presidenza tagħhom. Mhux eżattament it-tmim tagħhom għax Fil-Kumitat Ekon għanna ħafna trialog importanti tisaxħu f'dan il-moment fej fadlemna xi dokumenti xnalqu u dokumenti vitali nittamaw. Imma nadd l-mikrofonu għal 10 minuti l-Ministru Umbat naddu għal mistoqsijiet mill-membri li nittamaw ma jkunux eh, twalwis fil-mistoqsijiet tagħhom umbat nistgħu naddu għal mistoqsijiet u tweġibiet u nimxu skont il-gruppi bħal soltu Jekk joġbok. Grazzi Sharon, grazzi membri onorevoli tal-Kumitat. Kuntent najt li għalija diffiċli ħafna li namel diskors ta' 10 minuti un qiegħed ta' kollu li għandi ngħid fa' 10 minuti. Ġifiri jekk inħares lura nara x-xogħol li għamilna u issa wasanna lejt mim il-presidenza tagħna fadlinna xi ftit żmien qabel il-milit imma tfadlilna xi jiem ta' xogħol intensiv ħafna u naħseb li xorta waħda nistgħu nagħmlu progress konsiderevoli fuq numru ta' dokumenti importanti. Xorta waħda. nħares il-qoddim għalek għal kooperazzjoni produttiva ma'kom għal mingħajr kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Konsil ma jiġri xejn. U dan qed ngħidu mhux biss minħabba li kemm il-Kunsill u l-Parlament huma kolleġislaturi, iżda naħseb li huwa utli wkoll biex ikonna skambju ta' ħemiet u ta' opinjonijiet u xi kultant noħolqu l-affarijiet flimkien. Jiġifieri naħseb li l-Presidenza Litwana għamlet progress tajjeb fuq numru ta' dokumenti dawn l-aħħar sitt xhur. Aħna bdejna mhux mill-bidunet imma bbażajna x-xogħol tagħna fuq sfond tajjeb ħafna li ħallowna il-parlament, il-predeċessuri tagħna il-presidenza l-Andiza u oħrajn, naħseb li dan kien sis tajjeb u nistgħu ngħaddu issa fondamenti tajbin, pedamenti tajbin lill kollegi Grigi tagħna li ħajjeħdu l-presidenza fidejhom u tmun fidejhom warajna. Permettu li nitkellem dwar erba partijiet tal-programm tal-presidenza tagħna li jiena deskrivejt fil-bidu tal-presidenza. Kont qed nagħmel dan propju f'Lulju. L-ewwel parti titkellem dwar il-dokumenti leġislattivi ta' servizzi finanzjari. U hawnhekk l-Unjoni Bankarja kienet fuq qudimnet fuq l-aġenda tagħna. Jobs that we are still coping with Uh, I think we are coping successfully with that. Importanti li namlu dan ix-xogħol tagħna eh, tajjeb għamenniħ u jiena kuntent li f'dawn l-aħħar ntemmu il- xol tagħna fuq il-BRRD, direttiva tal-rizoluzzjoni rikupru bankarju. Għanna sis solidu għal livelli bankari, għal sistema bankarja biex nibnu l-Unjoni Bankarja. Kif suppost? u nittama li l-Kunsill dal-waqt ikun f'pożizzjoni biex jikkonferma il-ftejm li ksibna mal-Parlament fi trialogi. Il-BRRD huwa essenzjali jekk aħna rridu nbagħtu sinjal ċar l swieq iżda anke li ċittadini Ewropej li aħna ntinżommu mal-impenji tagħna biex is-settur bankarju tagħna jkun jista' jiflaħ aktar f'każ ta' kriżijiet u jissalvagwardja l-flejjes ta' minħalla 16. Din hija l-ola priorità tagħna f'kwalinkwa ħaġa li namlu fil-Unjoni Bankarja u dokumenti tiegħu. Jiġifieri l-prinċipi li dawk li benefikaw mill-teħid ta' riski tal-banek għandhom jerfa' fuq spallejhom l-ispejjeż meta l-affarijiet jiżgarraw. Dan il-prinċipju ddaħħal fil-BRRD bħala prinċipju għawlini u issa tiġi traspost fil-SRM, il-Mekkanizmu Uniku ta' Rizoluzzjoni, li huwa dokument li indirizzaw għada fl-Ekofin fil-kontinwazzjoni tal-laqa tal-Ekofin. Jien naħseb li l-SRM huwa dokument fondamentali tas-sew u bżonn li naslu għal-qbil fuqu. U dokument mux standard u għalhekk forsi tistaw taraw ħafna affarijiet li ħarġu fl-istampa li xi kultant jidru kemm xejn strambi meta nħarsu mill-proċedura leġislattiva tradizzjonali, iżda xorta waħda naħseb illi huwa riżultat konkret, riżultat tangibli li ħajkun ta' beneficju għalina il-koll u ħajkun ġustifikazzjoni għal kreattività kollha li hemm ma dan id dokument Inħares il-qoddim bottimizmu għal diskussjoni ta' għada imma għandi f'moħħu wkoll diskussjoni li saħħet il-ġimgħa li għaddiet. Diskussjoni produttiva ħafna li naħseb li kienet zvolta li ksibna il-ġimgħa li għaddiet fost l-istati membri li xi kultant ikollhom differenti u diverġenti ħafna fuq dan id-dokument. U jiena naħseb li nistaw insolvu l-affarijiet kollha pendenti li fadal u l-presidenza griega imbat li sertiħu tmun fideja ħatkun obbligata li temmi trialogi u negozjati mal-Parlament Ewropew. Biex bekk dan id-dokument intemmuħ satmim iċ-ċiklu politiku. U nħares lejn Elisa, Elisa int ser ikollok bitxa xol ibsa, xtamel, iżda aħna ser nkunu kapaċi nejnuk u koll. Għalix aħna fost dak il-tlet presidenzi l-Irlanda, Litwanja u l-Greċja u ħanatu daqqatit tagħna. Minar tlaqliq nixtieq ngħid li dan id-dokument huwa probabbilment l-iktar wieħed importanti għalija. U għalhekk nittama li nkunu ta' suċċess. Pilastru ieħor tal-Unjoni Bankarja li għandi nsemmi huwa il-DGS, Direttiva tal-Skema tal-Garanzija tad-Depositi għad fadlinna trialogu għaddej jekk minn sejjer zballu naħseb li lesti u ninsabu pożizzjoni li niksbu ftehim aħħari diġa taħt il-presidenza Litwana tal-Unjoni Ewropea. Issa nitkellem dwar xejriet oħrajn importanti fis servizzi finanzjari, il-regolament ta' CSDR, tal-MIFID, il-regolament MIFIR, il-trialogi għaddejjin fuq dan l-affarijiet, imma nserra fuq l-appoċ tagħkom biex intemmu dawn id-dokumenti tant importanti bħalma minna f'Omnibus 2, per eżempju. Kif ukoll Burkhardt fejn qiegħed? Hemmhekk qiegħed. Burkhardt naħseb li flimkien għamilna biċċa xogħol tajba ħafna b'Omnibus 2. Naħseb li mexxejna dan id-dokument kemm kellna mexxuh u dan huwa Din hija kisba importanti ħafna għaliex mill-ewwel ta' Jannar 2016 il-qafas ta' solvenza 2 li huwa parti minn Omnibus 2 ħajidħol fis seħħ Issa, fuq il-BRRD, id-direttiva tal-rekupru u rizoluzzjoni bankarja, din ressaqnija u koll l-ewwel data l-ewwel jannar tal-2016. Jiġifieri din id-data isa data simbolika se ssir għaliex naħseb ħafna dokumenti importanti ser jidħlu fis-seħħ bisħiħ fuq dan fuq din id-data partikolari. Irrodilkom ħajra l-possibilità li kellna biex intemmu il-direttiva tal-krediti ipotekari, direttiva importanti ħafna, u għamilna l-bqija tax-xogħol tagħna il-bicċa xogħol il-kbira għamlet għal presidenza ta' jew l-presidenza ta' qabilna, iżda aħna temmejna l-aħħar punti u naħseb li dan huwa messaġġ tajjeb ħafna għal ċittadini tagħna. Iżda anke għal nies tagħna, negozji tagħna. Usits 5. Iva Sven huwa dokument verament importanti u aħna qegħdin irressuh kem resqoħ kem jista' jkun bliktar progress possibbli, ma nistax inwiet li ħankunu ta' suċċess qabel il-miliet imma ejja nippruvaw, ejja naraw fejn naslu. Il-direttiva tal- kontijiet tal-pagamenti, dan din hija direttiva oħra li wasanna biex intemmu, naħseb li nar il-ġemma se intemmu. Ksibna progress fuq il-dokumenti kontra l-ħassil tal-flus, dan huwa progress li ma kienx biżejjed, fl-opinjoni tiegħi imma xorta waħda kien pass il qoddim Ejja naraw xanna xikonna fidejna wara l-valutazzjoni li l-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekon ser ikollu f'Jannar 2014 jekk mhux sejjer żball. It-tieni parti tal pakkettana tagħna hija l-kwistjoni tal-governanza ekonomika. U hawnhekk is-semestru Ewropew kien wieħed mill-prioritajiet tagħna. Matulu l-Ekofin konsidra numru ta' kwistjonijiet, ta' inizjattivi, per eżempju l bozz ta' pjanijiet budgetarji mebawta mill-pajizi tal-zona euro u anki programmi ta' sħobija ta' numru ta' pajizi li ġew meqjusa bħala approvati għal dawk il-pajizi tal-zona euro li huma fil-proċedura tad deficit eċċessiv bdejna nikkonsidraw l-AGS l-istħarriċ annwali ta' tkabbir tal-Kummissjoni u anke r-rapportaċ ta' mekanizmu ta' allerta u naħseb li dan huwa xogħol għaddej. U fis-semestru Ewropew li jmiss ħajkun kemm xejn differenti minn dak li kellna din is-sena. Dan mhux għaliex kien hemm il-Presidenza Latwana biss ovvjament imma anke minħabba ħafna sforzi ta' ħafna nies li femu l-koll ġeneralment li dan għandu jintuża biex l-affarijiet jitjiebu u l-governanza ekonomika tkun tista taħdem għall-Unjoni Finanzjarja u Ekonomika tkun aħjar. Fil-qasam tal-politika tat-taxxi, tassazzjoni kellna progress imma sfortunatament id-direttiva fuq it-tfaddil imġedda bħala proposta teħtieġ unanimità fil-Kunsill u konsultazzjoni biss mill-Parlament Ewropew imma ma ksibniex din l-anonimità meħtieġa għatfadal żewġ pajjiżi li huma kontra il-proċess minkejja il-progress li nkiseb fin-negozjati mal-pajjiżi terzi. Imma naħseb li fuq il-kwistjoni tal-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni kien hemm progress tajjeb li ksibna f'moħħna l-ewwel qabel kollox li qed nifmu li l-standards tal-OECD jistgħu jintużaw madwar l-Ewropa u l-leġizlazzjoni Ewropea tiġi indirizzata tkun apposta konformi biex timplementa l-iskambju automatiku ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet finanzjari u l-amministrazzjonijiet tat-taxxa. Ir-raba parti Ippermettu li nsemmija anki jekk mhix kompetenza tal-Kumitat Ekon imma kuntent ħafna li konna ta' suċċess mal-Parlament Ewropew fl-approvazzjoni tal-qafas finanzjarju multianwali l-MFF. Konna ta' suċċess biex nadottaw il-budget Ewropew għall-Unjoni Ewropea sal-2014, il-budget supplementari għall-2013, u mhix kwistjoni biss ta' 325 biljun euro li jistaw jindow jintużaw jiġu investiti mill-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla, imma kwistjoni wkoll ta' inizjattivi ġodda li iddaħlu fil-regolamenti tal-politika ta' koezjoni, fostom l-istrumenti l-ġodda dwar kif per eżempju ħan niġbru fl-imkien il-fondi strutturali Ewropej, l-istrumenti finanzjari, kif ukoll is-sorsi privati. Biex insaħħu il-qawwa ta' kull euro li joħroġ mill-budget Ewropew u jaddi għall-istati membri li għandhom bżonnhom dawn il-flejjes. U dan żidni b'5 sa 8 sat minn darbiet. Qed nitkellem dwar l-inizjattiva tal-SMEs tal-Bank Europa għal investiment l-inizjattiva li ġiet diskussa bir-reqqa matul l-Ekofin informali f'Settembru, meta Sharon Bowles verament kienet mistiedna importanti ħafna. U fl-aħħar indur għal l-insien nattiv tiegħi, insien twelidi. gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė, e, ačiū Jums, noriu padėkoti už mūsų. Senjora President, xtaqt nirringrazzjak minnaħatijaj. Grazzi għal kooperazzjoni kostruttiva ħafna li verament kienet utli. Imma kienet xaġa sabiħa lina. Jina verament konvint li l-prioritajiet tal-presidenza Litwana fostom li konna Europa miftuħa u affidabli, Ewropa li tipromovi tkabbir, naħseb li dawn il-prioritajiet ksibnijom grazzi għad deċiżjonijiet li ħadna flimkien. Naħseb li l-Ewropa issa U narajna li issa l-ekonomija qed terġa' tirpilja u qed nieħdu passi lejn il-futur. Naħseb li l-Ewropa ġiet iktar miftuħa bħala approċċ u naħseb li il-presidenza tagħna kienet sfida kbira l pajjiżi il-Litwanja, ma kienet opportunità kbira wkoll fl-istess ħin li natat lilna. U u rejna lilna nfusna u lill-oħrajn li kapaċi nagħmlu ħafna affarijiet. U li l kol nistgħu nagħmlu ħafna jekk nisbdu ħabel wieħed. Ġifiri hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew li huwa istituzzjoni importanti ħafna u grazzi l-Kumitat tagħkom. Thank you very much. Uh, uh, Grazie ħafna. Konta tipprova not kemm hemm dokumenti li forsi talqu sa tmiem il-presidenza u wasal punt li jekk l-affarijiet jkollha jimxu ħarir din il-ġimgħa forsi talqu madwar 10 dokumenti tal-ekon. Li jkun rekord. Prattikament, ma nafx kemm ħajr nexxilkom, imma ikunx ikun ir-riżultat aħħari xorta minna progress kbir kif qed inti fuq kwistjonijiet diffiċli ħafna ħod minnhom, ħafna minnhom li kienu ilhom imwaħlin għal bosta snin. Anyway, we, we will now move on to the questions. So... Naddu issa għal mistoqsijiet l-ewwel fisem il-PPE Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Grazie, Signora President. Ministru. naħseb li verament jistħoqlok it-tifħir li aħna qegħdin nindirizzawlek għaliex ir-rekord tal-presidenza ta'kom huwa wieħed eċċellenti. Xerin fakritna li jikollox jimxi ħarir ikun hemm għaxar dokumenti li intom tkunu għalaqtu. U naħseb li meta ħattu tmun fidejkom tal-presidenza, ma nafx kemm kontu qed tistennew li tagħmlu timxu daqshekk tajjeb, niftakar l-ewwel laqa tagħna ta fil-uffiċju u għet li kellek ottimizmu, ma kellek xi dubju wkoll. U jien kont dak iż-żmien li jiena konċert li l-Presidenza li Litwana tkun waħda tajba u issa sanna l-fatti quddiem dimajnin kulħadd. Ġifiri, proset proset għax-xogħol li għamiltu f'perjodu diffiċli fuq suġġetti importanti ħafna u naħseb li l-Presidenza tagħkom permettit l-Ewropa timxil qudiem u kontu kapaċi biex tassow tiffukaw l-enerġiji tagħkom biex jinstabu soluzzjonijiet fuq dokumenti verament diffiċli. Il-dokument Sur Burkhardt per eżempju huwa kopera tajjeb ma'kom u mxejtu tajjeb. Mistoqsija lik, diġa semmejt l-Unjoni Bankarja li huwa suġġett ewlieni u nistaqsi forsi jekk tista' xtajdenna xi ħaġa fil-sin nattiv tiegħek ftit aktar kif ħsibt li negozjati ta' tmim tmim ta' negozjati eh, f'liema direzzjoni kienu sejrin biex nsibu soluzzjoni fi żmien fil-pront. Grazzi għal dak kollu li għamiltu matul il-presidenza ta'kom. Il-Ministru. Uh, thank you for the very good questions. Grazzi għal mistoqsija tajba ħafna, Jean Paul. Ovvjament huwa diffiċli ħafna li nispjega fil sintwelidi dak li għandu jisir u l-kompromessi li ser jinkisbu. Jiena niprofa nibnijom il-kompromessi minn natura tiegħi u jiena minnar mandur mal lawza provajt nkun sensar tajje biex noħloq dawk il-kompromessi bejn il-pajjiżi differenti. Kenna numru ta' diskussjonijiet bilaterali, multilaterali, konsultazzjonijiet, tilwimiet xi kultant ukoll u xi kultant kien hemm disgwidi. Disgwidi mhux fiżiċi bħalma naraw fil-ċinema, imma diskussjoni diffiċli xorta waħda. Il-proposti imbidlu u mhux qed l-affarijiet mhux qed jinbidlu kuljum imma naħseb darba kull satejn. Jiġifieri Ġampol jiena verament jiddispjaċini imma ma nixtieqx noqgħod nillabora fuq dettalji ta' dokumenti anke minħabba l-fatt li mhux id-dettalji kollha ġew deċiżi u konna qbilna fost il-ministri li sakemm naqblu fuq kollox ma nkunu qbilna fuq xejn. Dan huwa wieħed mill-prinċipju tan-negozjati żammejna ma dan il-prinċipju u se nżommu miegħu. Imma naħseb li nkunu f'pożizzjoni għada li impoġġu kollox fis-seħħ biex ikonna bosta dokumenti nerġa' bosta dokumenti u nuru kollox lilkom. Forsi mhux kollox ikun negozjabbli mal-Parlament Ewropew, imma xorta waħda naħseb li l-Parlament Ewropew ikollu l-possibilità li evalwa dak kollu li diġetis u serkun ġeċis fil-futur. Ġifiri, jiddispjaċini li ma konċ daqsek konkret fil-spiegazzjoni tijaj. Dal-waqt naddu għal Elisa, jekk l-affarieti tibidlu kull santej, nittama li l-affarijiet jinbidlu fid-direzzjoni tal-Parlament Ewropew. Għaliex nikkonsidrawha bħala daqqa ta' ħarta devastanti jekk intom tiħduha barra mill-proċedura demokratika u taddu l-approċċ intergovernattiv li jeskludi l-Parlament. U naħseb li din hija xi ħaġa li jiena verament ma nkunx kuntent dwarha. U naħseb li tkun verament tmim mhux sabiħ għal presidenza tagħkom jekk dan ikun ir-riżultat Elisa. Well, thank you for the mm, Grazie ta' din introduzzjoni, Sharon. Jina u kol xtaq ningrazzja l-presidenza minna ħatijaj. Tassew għamiltu bieċa xolta minna faħarkom fuqa. Bil-presidenza ta'kom dejna naħdmu ċermini ta' gvernanza ekonomika eh, l-tħaddim dan għal-semestru. Nasab importanti illi rnexxilkom illi tilħu ftejm ma dak illi kellux qasam mal fondi strutturali u perspettiva finanzjarja. Ovvjament jiddispjaċini li fiħdan il riżoluzzjoni tal-fondi strutturali il-kondizjonalità ta' makronomika li jiena nasab kontra l-liġi edem u il-prinċipi bażiċi ta' ġustizzja tal-kondizjoni ġusti ma ġewx inklużi ma nasib għamiltu bieċa xogħol ta' sew tajba. Jiena ħan foka fuq kwestjonijiet illi liktar kienu rip il-volviment personali tiegħi naħseb illi BIRD kien ta' sew dossier kompless fejn irid narraf eh, ningrazzjak ta' dan. Nasab it-tim kollu ħadem sfiq dan ir-rigward. Naħseb illi ta' min jagħmel ċertu kommenti pożittivi għax biex għamel dak li xoqsam l-SRM għaliex din hija l-iktar kwistjoni komplikata u naħseb ir-reputazzjoni tagħna ser tiġi ġudikata fuq dan ċertu punt għaliex kif qed inti din biex kwistjoni biss ta' kustjoni ta' dossier fundamentali qed nikkwota lilek imma hija suċċess nexxielna. Eh, niksbu ċertu riżultat ta' suċess u rridu niċċumbawa. Je, ovvjament, je nittama li jinti għadek għadek għadek kull satajn għad tipprova eh, eh, tamela ta' honest broker nittamaw illi il- il-jdut illi għanna li minnħa tal-konsil, pozizjoni tal-konsil ħaj jinbidel ġeħer ma Her ma jkonniex deċiżjoni mill-Kunsill milli konna deċiżjoni mill-Kunsill li mur kontra l-prinċipji qed nippruvaw nipproteġu. Aħna ħanivvotaw illum fuq il-pożizzjoni tal-Parlament. U dan nitama li ħajn nebbaħ għara l-Kunsill sabiex ikunu jistgħu jikkontrollaw il-qafas tal-proċeduri ta' negozjar. Palissa għadna determinati ferm biex niksru il-rabta bejn il-banek eh, u son of sovranità tal-banek li tlop li jkun hemm eh, distak mill-kontribwenti tat taxxa għal eh, biex jifinanzjaw il-banek li qed ifallu. Irrid ikun hemm faċilità ta' kreditu tista' tgħinna li terġa' tibda tkompli taħdem jew tibda taħdem minnu fih li ħajjitħallas lura mis-sistema bankarja nifisha il-kontributi jridu jisiru minnaħa tal-industrija skont ir-riskju. Suppostana sistema wahdanija, għaxet qed nitkellmu dwar supervizjoni wahdanija, għaxet nitkelmu dwar supervizjoni wahdini u fond wahdini u aħna irridu għandna nevitaw kemm jista' jkun illi kunem hemm involviment politiku fil-destin aħari ta' bank li qed ifalli. Dan huwa xi ħut mitħassib tal-Parlament, ovvjament id-dajdut qegħdin eh, jgħidu li jista' jkun hemm possibilità ta' żewġ binarji li jista' jkun hemm fond ta' riżoluzzjoni li jista' jkun hemm sejjes fuq il-ftemijiet intergovernattivi eh, li jkun hemm skambju ta' strutturi intergovernattivi eh, minn flok dawk li jkunu sejsa fuq deċiżjonija bejn istituzzjonijiet dawn huma ta' tħassib ta' sew serji minna ħatana. Allura, nattamaw li xogħol eċċellenti tiegħek li jintamentu l-Presidenza mhux jiġi perekkolat fuq dan id-dossier tant importanti fl-aħħar fażi tal-mandat tiegħek u nitolbuk biex taħdem sfiq bħala dan ir wol tal fairbrook tal, tal, broker kif inti li jint qed tagħmel għaliex dan tit hija kwestjoni essenzjali li ma nistgħux naffordjaw li li li nitilfuha. Grazzi tassew Liza. Inti bdejt minn xi ħaġa li forsi jiena nsejt insemmi f'intervell tiegħi. Ovvjament, jingrat ħafna li t-tim tiegħi kien tim tassew li kellu ħafna esperjenza għarfin espert e, kellu kien dedikat immens tassew xnir nirringrazzjom. Mejja ma nżommux ma dak tajdu tgħidu l ajdud Imma l-prinċipi li jinti semmejt jiena naqbel magħhom kollha. Ir-rabta bejn is-sovranità u l-banek għandha tinkiser, tinħall. U din hija l-kwestjoni meta nippruvaw noħolqu l-banking union, unjoni bankarja, li nelbu frammentazzjoni bankarja hija importanti u l-ħolqien tal-Unjoni Bankarja waħda mill-passi li dan il-għan. Forsi mhux pass immedjat, mhux pass li ħajsir mal-ewwel li ħanneħħu dan il- il-frontieri bejn l-istati membri, bejn il-banek bejn l-istati membri, ma approċ li mxi pass pass li se jkun produttiv. Jina tassew kontent li aħna l-ħakna il illi ndaħlu fis il-għodda tal-bejlin anki mill-bidu tal-2016, diġa mill-bidu tal-2016 li uh, huwa pass essenzjali li uh, twilet bil-negozjati uh, mal-Parlament Ewropew. il-miżuri kollha fir rizoluzzjoni bankarja li għandha tiġi finanzjata mill-industrija dogma oħra li trid tiġi segwita bir-reqqa mis-stati membri kollha. Nwedek li aħna ħanżommu ma' dan. Ħaġa oħra li inti semmejt importanti ferm hija huma l-influenzi politiċi u nazzjonali illi inti semmejt biex nelbu dawn il-kwistjonijiet li jaqsbu ma mal-suq eh, finanzjarju nippruvaw nipprovaw eh, ndaħlu din il-prinċipju mod persistenti fil-fajs kollha tal-Unjoni Bankarja, inkluż SRM. Iżda ma rridx nidħol fiktar dettal għalissa. Issa fisem l-alde Wolf Klintz. Iva grazzi tassew. Nifraħ l-kollegi tiegħi jina tqajt ma' parti kbira mill-tim tijak. Kelkom kompetenza teknika u impenn personali ta' sew ta' minn ifaħħarkom raħħa. Issa. Il-mistoqsijiet li jrid nagħmel diġà saru, għamel nagħmel mistoqsijiet oħra. Taħzbu li prekondizzjonijiet tal-membri mhux żona euro li jieħdu sem fl-Unjoni Bankarja b'bażi volontarja taħseb illi hija possibilità jew taħseb li huwa riskju illi de facto fisser ikun hemm iktar integrazzjoni fi żona euro u ma mbagħad ikollok firda bejn żona euro u bqija tal-Unjoni Ewropea. Ħaġa oħra. diġadna li jem interdependenza bejn l-gvernijiet u l-banek, kif għandak għandu xaqsa mal-bon ehm, sovrani, u dejn iżda u din xaġa li nkisru iżda bħalissa l-Bank Ċentrali qed joffri rati ta' interessi baxxi ferm u dawn ir-rati qed jittieħdu mill-Banek Nazzjonali biex jinvestu f'bonds tal-gvern li għall oppost li ħana qegħdin jsir. Dan jista' jtemm bil-evalwazzjoni ta' kwalità il-quality review għaliex dinja xi ħaġa li ħanħarsu lejha fem iktar bir-reqqa. U ovvjament uħda mill-prinċipi tal-Unjoni Bankarja kif fedna fl-SSM huwa li aħna huwa li aħna nal nagħlquh. Ma kienx fajtana f'safertu punt, iżda kien l-unur tiegħi li ġie approvat f'Ottubru fl-Ekofin. Iżda wkoll li niffirmaw il-ftajim reċiproku ma l-ICB. Pal għamel il-Parlament dwar il-skambju ta' informazzjoni. Kif fu pajzi mumiex fi zona euro jistaw jamlu opt-in tal-SSM tal u il-SRM bħala t-tini pilastru tal-Unjoni Bankarja ġiet rifletti struttura ta' supervizjoni. Iġifieri dawn iridu jimxu jitfit. Il-proposta tal-SRM huma tali li huma ta' referenza diretti għal SSM u mm, l-pajzi jitparċipaw hemmhekk, iġifieri. Nsarħalek moħok li biċċa kbira tal-pajjiżi il li l-Unjoni Bankarja mhux biss hija prodott ta' ehm, pajzi ta' zona euro, ovvjament hemm din dinja isa l-ewwel bażi li jibdew minna, imma għalkemm ħajibda minn hemm dan jinfirex jispandi żgur u dan ħajjot tal dawk il-pajzi mhux fi żona euro dawk li jixtiequ li jingħaqdu mal-Unjoni Bankarja ukoll ħajjoħloq il tan għandaqs għal dawk il-banek li huma feħdan l-Unjoni Bankarja u dawk il-barra mill-Unjoni Bankarja madwar l-Unjoni Ewropea dan il-kondizzjonijiet indaqs li titċerta. Dawn huma prinċipi li aħna segwejna bir-reqqa mhux diffiċli minn nagħmlu għadi fil-verità għaliex eh, dinja bażikament eh, eh, perspettiva li jaqsmuha istat membri kolla l-istaw nejdu, musa ma nix nikommenta sta fuq il-politika tal li sibbi fuq rati ta' interessi, jiġifieri ġivini ma nix autorizzazzjoni li namel dan, ma nħox li jina pozizjoni pal president ta' Ecofin palissa li namel dan. Imma r-revizjoni ta' kolita li jinti semmejt, dan huwa l-ewwel din l-ewwel fażi ta' implementazzjoni tal tal-SSM u l aqr ser iseħ fil-sena li ġejja sakemm jidħol fis-seħ kompletament l-istess sem fl-4 ta' Novembru tal-2014. il sati membri kif ukoll il-Banek Ċentrali Ewropej kif ukoll l-entitajiet supervizorji fil-Stati membri qed iħejju ruħhom bir-reqa għal dan il-lan. Kif edna l-AQR ukoll mhumiex ehm, Tamija tukoll li kiwar mux l-unika mekanizmu, hemm ukoll stress test li ħajsiru minna ħata l-Unjoni Bankarja. Jien musa noqgħod nidħol qaqat iżda ngħidilkom illi il-lezzjonijiet li aħna ġarrabna fl-2013 wara li għamilna l-stress test tal-libnijom u għalek inħost li dan eżerċizzju ħajir nesċi iktar mill-lat ta' komunikazzjoni u komunikazzjoni fis-settur finanzjarju kif tafu sew hija importanti ferm. Ġifieri mhux biss qed nitkellem dwar il-flus, imma kif inti titkellem dwar il-flus huwa essenzjali biex istituzzjonijiet finanzjarji jaħdmu sew. Svenna l-ħodar? ma nafx kif speċajt fuq l-lista kemm imma insomma, Jina nishtiq n-ingrazzja ta' dak kollu illi nnaxilek tikseb il-presenza tiegħek kienet tasaw effettiva hawnhekk ma nistgħux inkejlu riżultati fuq kull dossier individwali, imma inti rnexxilek illi illi tigwidana eh, sabiex eh, namlu ħafna progress navvanzaw sew eh, ma nafx issa <laughs> jekk dan ħajseħ ħajkompli xi seħ fix-xahar li ġej. Imma tamba, hemm differenza kbira bejn is-servizzi finanzjarji fejn għandna l-setat normali tal-kodeċiżjoni. U għas maħrajn li inti semmejt, per esempio fuq tassazzjoni, jekk jiena nqabel ir-riżultat tal-Kunsill Ewropew f'Mejju ma' pen għawi biex nigżbu dan u jekk narawnek ir-rapport ta' ECOFIN għal Kunsill Ewropew li jibda din il-ġimgħa fejn l-ECOFIN tipprova tgħid eh, li taħbi illi ma sarx ħafna progress. Ġifiri mhix biss eh, nitkellmu wkoll hawnhekk dwar levitar ta' taxxa eh, fejn għandek reportar suppost minn pajjiż f'kull pajjiż. Issa dak li sar qed jinqeret minn jitkisser minn negozjati hemm dan periklu insomma ħabu negozjati fil-Kunsill qed isiru. Naħseb li r-riżultat huwa ħafna iktar limitati kolli ngħid u kellna qatt ta' mistoqsijiet bil-miktub għalik u jkolli ngħid illi irrid nkun nafu jekk ħanaraw xi darba din it-tweġiba li suppost bil-miktub. U l-istess tal-ġejni ta' żona euro. Jekk inti tħares lejn l-impenji li saru u kemm ħadna ftit minn dawk l-impenji li saru, mill-erba presidenti forsi tista' tiftakar Van Rompuy, li firma Barroso, ma Barroso, ma Draghi. Ma fl-aħħar mill-aħħar dan sarraf ftit ħafna tal-dak li suppost kien imwiet. Uh, dan kopri bis per eżempju s-CCI u l-minnek ma tanx għamilna wis, ma tanx ximxejna l-qoddim. Eh, inti ovvjament dik kienet part, tax kienx responsabilità tiegħek għax kien fil-grupp ta' żona euro, iżda u rajna illi fejn kena setat ta' kodeċizjoni inti rnexxilek illi tinavika sew. U metfej ma' m'għandniex deċizjoni ta' deċiżjoni, fejn il kunsill għadu qed jimblokka qed jimblokkaw il-xulxin f'termini ta' konsens billi jagħmlu konsens. Per eżempju teġu għal tassazzjoni jew għal progress fi zona euro, fil-verità il-progress u limitat ferm. Jiena mħasseb ferm illi għamilna tant ftit progress fl-ekofin fil-fajsa taxxa kollha. Jiena interessat ħafna fuq kif intom qed taraw l-iżvilupp illi pereżempju fl-assarem xi ministri jiltaqgħu f'Berlin barra minn dawn il-proċeduri Ġifiri, nishtiq kun naf kif tara pala presidenza. Eh, uh, let me start uh, from uh, from the very beginning. Of course, uh, you are right that uh, uh Il-Ministru, Ivan dek raġun, il-progress fil-kwistjonijiet ta' taxxa ma kienux daqshekk impressjonanti. Pal mhux daqshekk differenti minn dak li saru fil-qasam ta' servizzi finanzjarji, hemm ħafna raġunijiet għal dan il-la għal dan. Iżda jiena ma naqbilx miegħek li ma kien hemm progress ta' xejn, kien hemm progress Imma fit stazzjoni għandek ħafna raġun, irridu niksbu unanimità. Mhux possibbli li seħdan. Jimbot ovvjament xkiliħor ċikli politiċi tal-istati membri ma jaqblux. Ma jinsertawx eh, xulxin eh, ħin kollu kif suppost. Ġifiri kena situazzjoni fejna kena ċiklu politiku li spiċċa fċertu pajis, un bat ċiklu politiku ma bdiex minnu fih. Allura forsi din hija raġuni oħra il għaliex id-direttiva tfaddil tweħlet minkejja id diskussjoni tassew intensi ħafna drabi tullakaw fin. Imma fil-qasam tal-VAT aħna ksibna ħafna progress. Mux il-files kollha tlestew, ħafksar ħafna xogħol fuq dawn il-files imma huma komplessi ħafna teknikament. Rridu konsultazzjonijiet tekniċi fuq ħafna minnhom. Dak li sħab fuq huwa u jiena kont tassew kontent dwar għaf kif jinftijem bidliet li sarru fi skambju automatiku ta' informazzjoni, ma' zabon mistoqsitijak jiena nizziltom għan uġibom bil-miktub eh, minna u ftit ieħor. Issa fil-qasam tal-gvernanza ekonomika jiena ma naqbilx kompletament illi m'hemmx progress hemmhekk. Ovvjament kieku kolla nixtiequ li kieku kellna regolamentazzjonijiet jew kieku atti legali fuq il-koordinament ex ante tar-riformi Però mhix daqshekk sempliċi l-biċċa minna l-oħra għandna semestru Ewropew illi minkejja li bdejna rabaw wieħed is-sewa ġdid pjuttost. Għandna tupak illi bedġi għadu kif beda jiġi implementat xi xarejn ilu. U għanna l-ewwel evalwazzjoni tal-budget tal-pajjiżi taż-żona euro. Il-proċeduri ta' semestru Ewropew il-sena d-dieħla diġa kif minna fuqu se jkun differenti mill-2013. Minnaħa ħajkun iktar informattiv, imma minnaħa l-oħra li ma naħsibx daqshekk iktar komplikat. Li eh, kienet ideja oħra illi illi rajna fil-presidenza tagħna li ma nikkomplikawx l-affarijiet imma jkun iktar informazzjoni utli eh, li ma tkunx daqshekk eh, formali palma tiġri s-soltu. Ġifir nittama li il-frott għana naħsduh mux għada, mux għal miliet imma meta nkunu għedin id-diskutu riformi sa programmi nazzjonali dwar il-rapporti ta' konverġenza stabilta fil-rebbija, aħna intom sa' taraw differenza kbira ta' minn dak li sar wara kien hemm esempio rapport fuq il-mekkaniżmu tal-allert ta imma ta' qabbilu mal dak li sar l-istess wieħed li sar is-sena li għaddiet, eh, taraw differenza kbira dan rapport huwa ħafna iktar elaborat, daħal ħafna iktar dettal. Din dan ifisser illi qegħdin nimxu l-qudiem approċċ li ħadna pass pass, ovvjament kif qed stajna kemm nafti legali m'għandniex dawn nafti legali. Iżda ideoloġikament naħseb illi ħa, imxejna l qoddim ġmielu Issa, dwar il-grupp il-grupp ta' zona euro. Jien kont l-ewwel president ta' Ecofin fl-istorja li ġej minn pajjiż li mhuwiex fiż-żona euro li ddaħlu fil-grupp fil-laqgħat ta' dan il-grupp ta' zona euro. Ehm, u biex nagħtu wkoll tweġibiet tal-mistoqsijiet speċifiċi kien hemm ċertu punti fuq l-aġenda fejn jiena talbuni li nkun preżenti. U naħseb illi dan għamlet aktar possibli u iktar faċli li kunem sforzi ta' koordinament bejn il-grupp ta' zona euro kif hemm trattati u l ekofin pala ministru tal-kunsil iktar effiċenti. Jiena u koll ċajtajt eh, maħħom illi għaxet illi jissa ħampattilhom fuq bazi kompletament differenti legalment u eh, naħseb illi il-membri kollha fetar il-Kunsill ta' Ekofin jistaw eh, jimxu jitfejt jistaw joħorġu bidejat illi rendu l-frott. U għalek huma qut li dawn il qatli li inti semmejt, eh, tnejn li terba ministri dawn li jiltaqgħu bejnietom jgħu li ħafna għaliex bekk ikunu jistaw Jimen daw il-pozizjoni ta' kox, jimen għoddu madwar il-mejda, 28 persuna madwar il-mejda, u il-riski li ħana musa jkonna il-rizultat. U aħjena ah, nimpenja ruħi fil-kontatti personali mal-kollegi kollha tiegħi. Eh, nittama li dan ħajrendi eh, ħajsarraf suċċess u ħajkun f' juri kif dawn id-deċiżjonijiet jiġu mħejja. Dan narawħu bitċar mill-laqat multilaterali li jkonna deċiżjonijiet jittieħdu fil-qassam fil-meda tal-ekofin. Il-qatti legali huma tali li jisiru eh, fuq il-mejda ta' kofinu mux band oħra. Jien għandhom għandik il-pozizjoni. Nittama li kollegi jaqblu miegħi, grazzi. Right, uh, now for the ECR. Uh... Issa, għall-ECR Derk, mela għandi ftit mistoqsijiet konkreti fuq l-Unjoni Bankarja min jiddeċidi li għandu jkun hemm riżoluzzjoni ta' bank partikolari li SSM, il-Bord tal-SRM, l-Ecofin li l-aħħar li jieħu deċiżjoni imbagħad fuq il-backstop. Inti favur li jkun hemm backstop fis-ċertu setturi, Naqbel ma dan, però wasat l-konklużjoni li din il-backstop se jkun fija biss 55 biljun euro sal-2025 se jew sal-2028. Għalhekk dan huwa ftit u tard meta ikollok bank jew tnejn li jkunu fil-problemi. Imbagħad eh, ikollok tirrikorri għal backstop pubblika Int xti preferi mbagħad għal backstop pubbliku network ta' fondi ta' rizoluzzjoni wieħed Ewropew jew nkella li jessem. Importanti ħafna nkunu nafu dan għax aħna rridu nipproteġu lil dawk li ħarġu t-taxxi, però naraw illi is satur tal-backstop huwa tan żgħir li kwalunkwe problema trid tiġi solvuta mbagħad bil-backstops pubbliċi. L-aħħar mistoqsija, tista' tiċċara l-punt tiegħek fuq is-separazzjoni tal-retail banking, investment banking u din ir-regola li qed tiġi diskussa bħalissa fl-Unjoni? Mela, mistoqsijiet speċifiċi li jew li jew m'għandix tweġiba lihom jew li jista' jkun ma nwenġibhomx eh, kif tixtieq inti minħabba raġunijiet ta' etika peress li l-President ta' Ecofin. Ma tantx nista' nwieġeb ħafna mill-mistoqsijiet tiegħek, imma aħna iddeċidejna fuq prinċipi partikolari rigward il-backstopping ta' processors li għandhom jiġu finanzjati fil-servizzi finanzjari jew inkella fis-settur bankarju. L-ewwel. Mela, l-ewwel source huwa dejjem is-settur privat li jrid jerfa r-responsabilità tad-deċiżjonijiet ta' ristrutturar biex nejnu banek li kunu fer problemi jew situazzjoni finanzjari li jkollhom problemi. Għalhekk l-ewwel source dejjem se jkun is-sors privat jew rikapitalizzazzjoni jew soluzzjoni privata permezz ta' beħi u xi ħaġa oħra. It-tieni sors ikunu sorsi nazzjonali tal-istati membri u imbagħad it-tielet stadju għandu jkun sors Ewropew Imma ovvjament id-dettalji fuq min jieħu d-deċiżjoni, min jagħmel xiex u min iħallas għal xiex, dinja kollha kwistjoni ta' regolamenti partikolari, mhux l sessem. Inti qed il-B din hija mistoqsija li nistgħu nwieġbu bil-BRRD. Hawnhekk u l-SRM aħna diġà għandna tweġiba min jagħmel riżoluzzjoni tal-banek di għandha tkun l-awtorità nazzjonali tal-riżoluzzjoni. U fl-SRM fl-Unjoni Bankarja jien qatt m'għandix tweġiba finali. Imma tkun taf wara l-kompromess dan jista' jkun proposta l-trialogu mal-Parlament. Fuq l-aħħar mistoqsija, separazzjoni tal-banek ta' investment u retail banking għat memx proposta konkreta fuq il-minħa tal-kommissjoni għalek ma tantx nista' l-kommenta fuq dan waħdi, grazzi. Tajjeb istru kard balz issa. Grazzi, Signora President, Ministru, jiena u koll nishtiq nirringrazzjak tax-xogħol li jintamet matul il-Presidenza tal konsil Naħseb li irnexxielek tasal għal xogħol tajjeb ħafna. Qed nitkellem issa fuq Omnibus tnejn. Kellna 30 sena ta' negozjati. U rexxilkom taslu l-konklużjoni. Għalhekk nirringrazzawkom tassew. Nixtieq insaqsik tliet mistoqsijiet. L-ewwel. Diġà ksibna ħafna mal-Presidenza Litwana għaxar dossiers li ġew konklużi. Il-mistoqsija tiegħi hi X'inhu x'taħseb li huma l dossier leġislattivi l-aktar importanti għall-Unjoni u li għandha għandhom jiġu drinzati miż-żona euro. Tieni mistoqsija bħala Ministru tal-Litwanja, pajis pajjiż tagħkom jixtieq li jsejb maż-żona euro, jiena dan nilqgħu tassew. Tista' tagħmel xi kummenti dwar kif tħares lejn il-monita bħalissa x'inhuma l-kambjamenti li se jisseħħu fil-din il-moneta għal fl-2014 imbagħad il-mistaqsija tiegħi wara il-taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarja l-FTT u kif din it-taxxa tapplika fl-Unjoni forsi tista' tagħtini il-kommenti tiegħek fuq dawn il-mistoqsijiet wara darba nirringrazzjak. Mela, l-ewwel mistoqsija. Fuq dossiers importanti fis-settur finanzjarju. Naħseb li kellna diskussjoni interessanti ħafna matul l-Ekofin informali f'Settembru ma ħaddix deċiżjonijiet hemmhekk imma kellna alternattivi għal futur li ġew diskussi u kien jider li dawn kienu importanti u waħda mill-mistoqsijiet kienet il-futur tas settur finanzjarju fl-Ewropa. Naħseb li fadlilna ħafna x'namlu minkejja files tekniċi li għadhom miftuħin u irridu jiġu konklużi jridu konkluż darba jew oħra fil-futur. Irridu nifmu eżatt kif kif għandu jkun settur finanzjarju din hija mistoqsija importanti ħafna għall-Ewropa. Per eżempju, investiment fuq pjan fit-tul. Il-kustjoni li ġiet mill-mistoqsija ġiet mill-Presidenza Irlandiża dan ġie diskuss f'April f'Dublin fil-kofin informali taħt il-Presidenza Irlandiża. Dan eh, minnu ħarġu ħafna ideja dwar kif is-settur finanzjarju fl-Ewropa għandu ikun adattat biex ma jkunx daqsak dipendenti fuq is-settur bankarju. Palma tafu is-settur bankarju jagħti kreditu lin-negozji fl-Ewropa minn 80 sa 85% imbagħad fl-Istati Uniti għandek 75 sa 80% ta' finanzjament minn swieq ta' ekwità. Naħseb li aħjar jipruvaw li nikzbu aktar mis-suq ta' ekwita fl-Ewropa, anke minħabba l-fatt li ikun utli jekk innaqsu il-riskju li ġi identifikat fis settur bankarju innifsu ġifiri dawn il-files jisaw jiġu identifikati u anke l iżvilupp ta' suq ta' ekwita u metodi alternattivi ta' finanzjament ta' negozji Dan jista' jkun utli jekk isir fuq pjan twil. Għanna u koll l-SMEs fejn għandek 27 miljon persuna edha u 23 miljon SMEs madwar l-Ewropa. Jekk noħolqu kondizjonijiet għal kull SMI e biex tħaddem tal-inqas persuna waħda. Eda insolvu il-problema kollha. Ovvjament dan huwa eżempju spekulattiv, imma għatem hemm ħafna SMEs li għandhom bżonn rizorsi ta' kreditu u bil-konfidenza li qed tikber fis-swieq finanzjarji dan jista' jgħin sabiex huma jkunu jistgħu jiksbu aċċess għal dan il-finanzjament. Imma parti minn hekk għandna bżonn ukoll strumenti ġodda. Jiena naħseb li dawn huma tnejn mill-aktar alternativi importanti li għandna jannu għanna naħdmu fuqhom. Hemm ukoll ħafna kwistjonijiet importanti dimna u għam ħafna inizjattivi u koll li ser irridu nħarsu lejhom. Issa l-sfidi taż-żona euro. Il-problema mhux biss taż-żona euro imma tal-ekonomija Ewropea din huwa il-pass ta' tkabbir. Li lanqas huwa l-pass ta' tkabbir tal-Istati Uniti fil-laqat tal-ħarifa li kellna f'Washington l-Unjoni Ewropea ma ġietx kritikata ma ġietx kritikata mill-lat ekonomiku imma xorta waħda naħseb li dan it-kabbir għanna għanna zommuħ moħna u jider li it-kabbir qed jibda u huwa pjuttost pożittiv imma xorta waħda irridu ntejbu is-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa. Għal pajjiżi li l kopru ekonomiku u għed mill-prioritajiet u nemmen li wieħed mir ranijiet għalfejn aħna provajna nidħlu fiż-żona euro hija li aħna nemnu f'munita waħda Ewropea u waħda mir-raġunijiet favur żona euro hija illi iż-żona euro irnexxila tirkupra mill-problemi tagħha waħedha. Jiġifieri għan hemm dik l-enerġija interna biex teleb kwalunkwe kriżi, teleb kwalunkwe tip ta' kriżi li ltqajna magħha qabel. U nemmen tassew li sar ikun hemm diffikultajiet fi żona euro fil-futur, imma iż-żona euro kapaċi tlaħħaq ma' dawn id-diffikultajiet waħedha. Imbagħad fuq l-FTT taxxa ta' transazzjoni finanzjarja irna xinu nagħmlu progress, imma biex inkun onest għandna kooperazzjoni mżuda fost 11 il-pajjiż u għata għanna u kol pozizjonijiet differenti fuq dawn il bejn dawn il-pajizi fuq il-futur ta' din it-taxxa u x'forma għandha tieħu fil-futur. Naħseb li fir-rebbija il naxxinna naraw il-progress u fil rebbi għal-kollegi tiegħi tal-presidenza li jmiss ikunu jistgħu jinformawkom aħjar dwar dan. Grazzi. Mela, peress li bdejna il-komitat fl-10 un fil-9 u nofs, flok fl-10 nofs, ħankomplu xarta bil-ħin mal-ministru. Issa, għal Pepe Evana Maletic. Grazzi, Signora President, jina nixtieq nilqa l-Ministru u nixtieq ukoll nifraħlu għal din il-Presidenza ta' suċċess. Ksibtu suċċess f'bosta qosma, ma' partikolari fit-tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika Monetarja, l-adozzjoni tal-budget, l-MFF, l-inni gwidi ġdida fil-kozjoni u politika agrikola, il-multifunding, smart specialization, strateġiji makroreġjonali u l-bqija. Aħna diskutejna fid-dettall l-aċċess għal kreditu għall smis u inti dan enfasizzajtu ukoll fit-tweġiba tiegħek. F'istati membri differenti il u huma differenti, mod partikolari dak mandu x'jaqsam marra ta' interess. Dan jista' jwassal l ingualjanzi fuq is-suq waħdini u għalhekk in-negozji mhumiex kollha m'għandhomx kollha l-istess pożizzjoni. Kif nistgħu nsolvu din il-problema mhux biss fiż-żona euro imma anke lil hinn miż-żona euro dik kienet l-ewwel mistoqsija tiegħi, t-tieni mistoqsija. Huwa din hija importanti u għandha x'taqsam mas-semestru Ewropew. Dan qed jiġi diskuss ukoll kif nimplementaw b'suċċess ir-rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw li joħorġu mis-semestru Ewropew kif se niżguraw li dawn ikunu infarzati. Mill-analiżi qed naraw li żewġ stat membri biss implementaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet u oħrajn implementaw biss parti minn dawn ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu. Għalhekk kif taħseb li nistgħu nsofru l-problema tal-implementazzjoni tar-regolament? Taħseb li mhumiex ċari biżejjed jew mhumiex speċifiċi biżejjed? X'għandna nibdlu għalhekk? Tret mistoqsija fuq l-esperjenza ta' pajizek fl-EDP, l-Excessive Deficit Procedure, fl-21 ta' ġunju intom ħriċtu minn dan il-din il-proċedura, ħattu bosta miżuri fuq id-dħul u l-ħruġ tal-flus, waħda mill-miżuri fuq l-ispisa kalla x'taqsam ma' tnaqis fit trasferiment ta' tini tieni pilastru ta' skemi ta' pensjonijiet. Għalhekk nixtieq inkun naf jekk intom fil-Litwanja ikkonsidrajtux li jitnaħaw jitnaħal kollox tini tieni pilastru u kif tefalvaw l-effett ta' tnaqis ta' dan fuq il-deficit. Dak kien importanti biex jitnaqqas id-deficit eh, kollu kamu Grazzi. Grazzi ta' sew għal dawn il-mistoqsijiet kollha li qegħdin tressquli. Qed inħossni ftit konfus. Xini għet hawnhekk n eh, nirrappreżenta l-irwol tiegħi bħala President tal-Ekofin ma naħsibx li hija etika li niddiskutu eh, kwestjonijiet eh, litwani interni nistgħu nagħmlu diskutu b'mod personali imma dan ma rridx nagħmlu b'mod pubbliku. L-ewwel mistoqsija tiegħek, mistoqsija importanti ħafna, l-aċċess għal kreditu għall smes Ir-rata ta' interess huma fattur importanti ħafna li jevitaw li SMEs eh, iżommu l-SMEs milli jkollhom kolla maċċas tal-kreditu fattur ieħor aktar importanti huwa kemm huwa possibbli li inti tikseb xi ħaġa mill-banek. Iżżomm f'moħħok li il-banek ma rridux jieħdu riski ma jridu l-ebda riskju ġifiri mux se jiselfu flus jekk mhumiex ċerti kif eh, ser jaħdem il-pjan tan negozju tiegħek, imma hawnhekk jekk nżommu f'moħħna li l-SMEs huma tastant importanti għall-ekonomija tagħna, irridu niżguraw li jkollna xi tip ta' strumenti li anke ipattu għal dawn in-noqasijiet. Hawnhekk għandek l-inizjattiva tal-Bank ta' Investiment Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea fejn ippruvaw jaslu għal mezzi finanzjarji bħal m'għandux qasam ma' risk management, risk capital, venture capital, business angels u oħrajn biex anke jkun hemm għajnuna mill-Budget Ewropew. Għalhekk wara li nataw garanzi kunu qed ipattu għal riski kif jara il-sellif privat dak li jsellef. Għalek irridu anke indaħlu l dispozizjonijiet legali fir-regolamenti ta' kożjoni politika biex il-stati membri nippermettulhom li waħedhom iħadmu dawn l-istrumenti u fil-Litwanja aħna ser inħadmu dawn l-istrumenti wieħed l slogans interessanti imma importanti wkoll. Slogans li tress u matul il-laqat tal-kozer ministerjali fuq il-flus Ewropej. Investiment minn flok infi aħjar, investiment investiment aħjar milli kollok infi aħjar. Dan huwa importanti ħafna. Issa, rakkomandazzjonijiet fuq is-semestru Ewropew din hija mistoqsija importanti ħafna li nisimgħu diskussjonijiet tal mixej tagħna f'Diċembru fi ftit oħra se jkun hemm ukoll evalwazzjoni tas-semestru Ewropew u rridu nħarsu lejn kemm huma konkreti dawn ir-rakkomandazzjonijiet Ovvjament hemm rakkomandazzjonijiet li japplikaw għal ħafna pajjiżi uħut minnhom huma aktar speċifiċi għal pajjiżi u fl-opinjoni tiegħi għandna bżonnhom it-tnejn. Kemm dawk ġenerali kif ukoll dawk aktar speċifiċi għandu jkollna għalhekk analiżi ta' kif dawn il-miżuri eh, kienu qed jiġu implementati fl-istati membri partikolari dan huwa ideali jekk inti ser tressaq rakkomandazzjoni is-sena d-dieħla u tiżgur li din issir naħseb li huwa diffiċli ħafna li tikseb dawn l-affarijiet se jkun hemm rakkomandazzjonijiet li se jkunu eh, għal persistenti għal ċertu pajjiżi għal aktar minn sena waħda. U hemm kwistjonijiet fejn hemm huwa importanti li jkun hemm progress u mhux li tagħmel xi ħaġa imma li tikseb progress biex inti tnaqqas il-qat u anka biex laħħa ma' deficit. Naħseb għalhekk li se jkollna l-affarijiet se jkunu aktar ċari matul ir-rebbija taħt il-Presidenza Griega. Mela meta jiena għat eh, li eh, fadlina ħin, dan għatek biex kullħat li għandi fuq il-lista jilħaq jgħamil mistoqsijiet tiegħu mhux biex kullħat jipprova jintervjeni. Issa l-SND Peter Seymour jkjoġbog. Grazzi tassew. L-ewwel jena jiena nixtieq ngħid li niftakar li inti kont hawnhekk fl-istess post l-ewwel laqgħa li kont fiha jien. Fejn kont tinsaqsi insaqsi jekk kienx hemm l-opportunità l-Unjoni Bankarja f'dan il-mandat. Għalhekk grazzi ħafna tax-xogħol siw li għamiltu intom dimtu b'mod kostruttiv ħafna, il-kollegi tagħkom ħadmu tajjeb ħafna magħna hawnhekk fil-Parlament għalhekk għandi tama li jista' jkun li neħqgħu din l-Unjoni anka jekk hemm pożizzjonijiet li huma kontra. Nittamaw li war nofsinhar ikollna xi konklużjonijiet fit trialogu irnexxina wkoll neħħu x'affarijiet li kienu ta' ostakli jew li U naħseb li ħadd ma kien jemmenna li national niksbu daqshekk fi qasir żmien, għalhekk nittama li lejla nkunu nistgħu nkun nagħmlu aktar pass il qudiem nirringrazzjakom il-kooperazzjoni tagħkom għadna qatt ma rajt daqshekk kooperazzjoni tajba kemm inni naħdem hawn. Mistaqsi oħra li mhix fuq l-aġenda fuq il-futur dan jitkellem fuq id-dossier u fuq affarijiet oħra. L-rwol ta' l-EPA l-rwol li rridna nagħtu l-IPA b'taħna stabilixxejni hawnhekk. U l-rwol li l-PA għandu issa huma ta' affarijiet differenti. Jekk niftakar tajjeb dak li konna għadna hawnhekk kien li konna tkellimna fuq l-entità supervizorja kif għandna nfasluha u meta nħares li dak li għamilna dak dak li għandna issa ħadna kwalunk ħadna kull opportunità anke f'kull test li għedimna fuq, per eżempju, l-assigurazzjoni, il-kompetenzi li tresqu mill-parlament u s-saqdin jirġaw jittihdu l-ura mill-kommissjoni jew kħala dawn l-istati nataw l-istati membri. Nara din ħagġa u tħassibni, għax aħna qatt ħsibna li bijaj se jkun dan it-tip ta' entità ħastina li se tkun awtorità b'ċertu poteri. Fil-futur, x'taħsbu li se jiġri minn Libija? Grazzi. Uh, well, uh, first of all, uh, uh, Mela l-ewwel net nixtieq li nirringrazzjak ta' din il-kooperazzjoni produttiva matul dan is-semestru fl-opinjoni tiegħi din kienet kooperazzjoni tajba ħafna mod partikolari mal-Komitat ikon. Issa, fuq l-rwol tal-Awtoritajiet Ewropej l autorita Ewropea Bankarja. Din hija istituzzjoni importanti ħafna. Mhix xaġ ta' barra minnaw li ikollok satat li jinbidlu eh, bejn istituzzjoni u oħra wara li inti tkun dawn jiġu stabiliti u jinkiseb tinkiseb xaġa stabbli fil-regolament tas setturi bankarju mod mal partikolari mhux biss is-suq finanzjarji imma fis-settur bankarju mal partikolari għad ma ksibniex dan il-pass stabbli jina nemmen li wara il- li nistabilixxu l-SSM għanna issa dan l-Asset Quality Review flimkien ma l-stress tests matul din is-sena u wara ser jidħol fisseħ l-SSM aħna diġà ħtarna il-president tal ta' supervizorja fil-ECB. Għed ħadmu n-niz li għed uħad iprenaw xol taħħom. Mħafna xol xisir fis-sena li ġeja naħseb li fi żmien sena Deċembru tal-2014 joħroġ aktar ċar min jagħmel xiex u x'obbligazzjonijiet għandhom eh, jintlaħqu. Għalissa għadu normali li din is situazzjoni li mhix laqsek stabbli se tixtabbilixxi ruħha meta jkun il-waqt. I think the final question uh... L-aħħar mistaqsija lil Marino Baldini. <clears throat> Evo, vrlo kratko. Ja sam htio čestitati na velikom radu i uspjesima gospodina. Grazzi, Ministru, għax-xogħol tiegħek u grazzi għas-suċċessi li inti ksibt. Nifraħlek proset, Ministru, li ma intasaġux. Bosta suċċessi fil-presidenzi fil-presidenza lituana tal-Unjoni Ewropea. Meta nqisu l-qasam finanzjarju, nixtieq inkun naf minn għandek x'taħseb dwar il-vantaġġi u r-riżultati li nkisbu mill-Litwanja matul il-Presidenza Litwana. L-Unjoni Ewropea benefikat aktar mill-Litwanja jew dan mhux il-każ. U forsi l-Litwanja tat aktar milli intraddela lura, jew forsi din mhix il-mistoqsija sinifikanti, imma nixtieq nifraħlek ukoll fuq il-miżuri ta' negozjar tiegħek ta' tqejjed fis-suq matul il-Presidenza Litwana. Is-Segretarjat kollha politi, eh, blaqwa l-bis, l izbaħin ingravati bħal ministru stess, u jina minn Kroazja u naħseb pajizi u dak li l-iktar jipproduċi l-ingravati, u jien nixtieq ngħidlek li l-ingravata kieku tkun sabiħa fuqi. The best final question. Uh, uh, uh, President, naħseb li din l-isbaħ mistoqsija ta' tmim li stajt laqqas bis noħlam fuqa l-enerġivi. Fadal Werner Langen, imma ma naħsibx li ħajkollek l-istess tip ta' mistoqsija minn għandu. Iwieġa per ministru L-ewwel net jiena verament kontent li kien l-ewwel ta' Lulju fil-fatt li kemm il-Litwanja li Litwanja ħadet il- tmun fideja tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea manke il kroazja daħlet bħala membru fl-Unjoni Ewropea u ġiet 28 stat membru. Bħal f'kwalinkwa familja ma tistaqsix il-dak li jkun jekk irċivix iktar jew tax aktar din familja. Ħajja tal-familja biex ngħidu hekk u għalhekk hija l-aqwa esperjenza li qatt kelli fil-ħajja politika tiegħi. Li inħoss din l-ispirtu ta' familja neħxu fil-realtà, miex kooperazzjoni formali bejn stati sovrani bħalma xaħat jistajara minn barra dan il-qafas istituzzjonali jew bħalma jaħdmu ħafna organizzazzjonijiet internazzjonali. Din familja ta' vera u naħseb li din is-sensazzjoni kemm għalija kif ukoll għall-pajjiżi tassew importanti. Jiġifieri grazzi għall mistoqsija tiegħek u naqbel miegħek li minn gravata sabiħa. l axħar mistoqsija reali issa minn Sur Werner Lange. Minister, äh, ich darf äh, den Eindruck, den die Kollegen genannt haben, bestätigen. Sie haben in... Grazie Ministru, nista' nikkonferma l-istess impressjoni li kellom kollegi li f'dan l axħar sitt xhur ħristu b'konklużjonijiet verament impressjonanti. Ili 19 sena u nofsa unnek f'dan il-Parlament u dan wieħed din waħda mill-ewwel drabi li nista' nagħti klim ta' tifħir estensiv lill-Presidenza bħala President ta' Lekofin naħseb li fit-tlieta ta' l senar. Is-sur Rasmussen ħaj jitkellem imbagħad is-sur Draghi warajh li ser jibgħat ittra lil Ekofin u jispjega l-pożizzjoni tiegħu u jgħid illi ser ikun hemm pożizzjoni għal Bank Ċentrali Ewropew illum jew għada. Jiġifieri din litra ser tfisser li ħajkun hemm proċedura li tidħol fis-seħħ? Dak li għandu x'jaqsam id-Direttur Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew it-tlet entitajiet li kellhom dan ir-rwol f'idejhom kienu rġielħa dejjem edna li kien hemm wisq ftit nisa fil-bord tal-Bank Centrali Ewropew u għalhekk kellna nistennew nof sena sa ċertu punt għal kariga. Is-sur Asmussen ġi maħtur għal numru ta' snin u dan seħ wara diskussjoni li kien hemm kienet proposta Ġermaniża. Għaddew sentej minn dak iż-żmien law, issa taħseb li l-affarijiet qed jaġlu wisq? Dan is-sur Draghi qalu u taħseb li l-Ġermanja għandha jkollha dritt ta' proposta għal din il-ħatra hija mistoqsija topika ħafna, korrenti ħafna, forse ma tistax it tweġiba issa, imma naf li żgurħa tkun qed tindirizza f'dan il-ġimgħat li ġejjin. Ta' bilħaq grazzi għal mistoqsija tiegħek, nixtieq ir-risq u kull suċċess lil Jorg li ħdimna tajjeb miegħu u koperajna matur l-ekofins differenti u anke matul il-karriera politika tiegħu għax il-Bank Ċentrali Ewropew ma kienx impenn politiku u soċjal-demokratiku bħali. Punt importanti dan. Imma fir-rigward il-proċeduri li miss jiddispjaċini ngħidlek li ma nistax intik tweġiba konkreta mistoqsija tiegħek. Thank you very much. Il-President, grazzi ħafna, naħseb li matul dan il-mandat il-Parlament ikun stabilixxa bosta records bħala Kumitat Ekon f'numru ta' trialogi, l-ammont ta' leġiżlazzjonijiet li għaddejna, eċetera. U naħseb rekord ieħor huwa n-numru ta' nies li aħna ħtarna għal bord tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ġifieri ejja nittamaw li r-rata din ir-rata ma tibqax għaddejja. Hekk ninaqodu noqogħdu nibdlu l-bord daqshekk ta' spiss. Kif qed inti naħseb li l-presidenza tiegħek ħatkun waħda minn presidenzi rekord għax xogħol leġislattiv li wattaqtu. Ġifieri grazzi ħafna, grazzi għalik għal tweġibiet Grazzi li l-ek għat estensivi tijak u grazzi li l-personal tijak jina prezenti ovvjament fi trialogi kolla u naf li kolla kemuma għamlu bicċa xol eccellenti u tawġiħ lil pajisek u l-presidenza tijak u għandkom tkunu gburin. Id-dispeċini xerrin. Nħodlok il-mikrofonu ma nishtiqnajt kelmtejn tal-axħar. Ippermettili eh, nwaqqaf daqsxejn il-proċedura mux kif namel soltu tradizjonalment, imma nirringrazzja personalment il-Xerin, grazzi personali għal din il-kooperazzjoni tajba, grazzi personalment l-Xerin. Grazzi ħafna. Ministru. Issa ngħaddi l-Presidenza Lajt regal. Ah, sabiħ, tajjeb, tajjeb. For those of you who don't know, we, we share a remarkably similar uh, background. Nad il-presidenza il ħattiħor li ħetkellem minn floki u nerġaw l-ura l-isfon tas-soltu ta' xienza matematika, fizika, eccetera. Ġifiri, għalek kienet presidenza xejn tas-soltu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 L-odwa tajba l-kulħat, ejjem komplu bil-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna. Għanna prezentazzjoni ta' bozz ta' rapport fuq it-tariffi tal-interkambju, interchange fees. Jien għandi l-unur li nkun il rapporter għal dan id-dokument. U għanna dibattitu konġunt jekk jaqbel dialogu dibattitu konġunt anke fuq il-kwistjoni ta' servizzi taħlas fis-suq intern fejn rapporter huwa Diago stess. L-ewwel nagħmel preżentazzjoni tar-rapport tiegħi u mbagħad is-sur Fejo jippreżenta r-rapport tiegħu u wara dak ikonna ħin għal mistoqsijiet u tweġibiet fuq iż-żewġ rapporti, punt numru 87 fuq l-aġenda. Nibda billi nippreżenta l-abbozz ta' rapportijaj Jiena isni president u rapporter fl-istess ħin hawnhekk. Inserta, ma maġġara xejn. L-idea u l-enija ta' dan l-abbozz ta' rapport huwa maqsum ferba fil-fatt hemm erba' nijiet l-ewwel nett trasparenza. Għandna bżonn skema tal-pagamenti li tkun aktar trasparenti. Jiena ċert li dan ir-rapport jekk jgħaddi nkunu ksibna biċċa xogħol mhux ħażin. Għaliex dawn it-tariffi tal-interkambju jekk nirnexxina nindirizzawhom dan ikollu reperkussjonijiet pożittivi fuq spejjeż oħrajn miżati tal-karti tal-kreditu, ecc. Ma nafx jekk ir-rapport kellu dan lan fil-bidu imma xorta waħda fil-rigward trasparenza irnexxinna ndaħluha trasparenza l-konsumaturi. Il-konsumaturi jafu eżattament għal xiex qed iħallsu meta jużaw il-karta tal-kreditu tagħhom. It-tieni għan ta' dan l-abbozz ta' rapport huwa li nsaħħu s-suq intern. Din hija xi ħaġa ewlenija mhux biss għal dan ir-rapport imma għal kwalinkwa rapport leġislattiv li suppost naprovaw għawnek dejjem għandna naħdmu biex insaħħu s-suq intern. It-tielet għan. Ġala darba dan il-rapport jidħol fis-seħħ u anke r-rapport tas-sur Feo, il-kumpaniji, il-negozji għandhom ikollhom l-inċentivi biex jipromovu l-innovazzjoni. ċaġolanija din ukoll. Iktar innovazzjoni fiħdan dawn is-setturi tal-pagamenti. U l-aħħar, iżda mhux l-inqas, neħtieġu nżidu l protezzjoni għal-konsumaturi. Aħna tal-fema li l-Kummissjoni mhux bil forstat biżejjed ġustifikazzjonijiet għal proposti la valutazzjoni tampat, la valutazzjoni tampat għaqli ma jista' jagħti dawk il-benefiċċji meħtieġa għal partijiet interessati. Jiġifieri naħseb li għandna bżonn valutazzjoni dettaljata dwar x'effetti jista' jkollhom dawn il-proposti għal xiex jistgħu iwaslu f'kull stat membru. Aħna konċi ovvjament li l-livell ta' kemm daħlu dawn il-karti tal-kreditu fl-istati membri varjaw minn stat membru għal ieħor. Dan għal xi wassal. Ma rridux li konna effetti kontradittorji għal dawk differenti minn dawk li huma indirizzati fir-rapport, aħna nixtiequ li nżidu l-użu tal-karti tal-kreditu għalhekk hija ħaġa ewlenija li niżguraw li jkun hemm leġiżlazzjoni ġdida li tiggarantixxi l-istess affarijiet f'kull stat membru. Jiġifieri żieda fil-użu tal-karti tal-kreditu. L-iktar punt kontroversjali fejn hemm l-aktar disgwidi u nixtieq nisma' il-kollegi x'għandhom xi jgħidu lill-Kummissjoni fuq dan il-punt huwa dwar dak li provajt indaħħal jien fir-rapport, jien provajt indaħħal kwistjonijiet fejn hemm eh, lok għal xi disgwidi u naħseb li hawnhekk irridu nsibu soluzzjoni aktar sempliċi għal rimedji għat-tilwim. Aħna lest naraw nsibu soluzzjoni, lest naħdem magħkom flimkien mal-kollegu anke mal-Kummissjoni biex insibu soluzzjonijiet alternattivi għal dak li jiena ressaqt. Fuq l-artiklu wieħed l-ambitu tal rapport fil-proposta tal-Kommissjoni naraw esklużjoni għal skemi li involvu tliet partijiet. U artiklu 7 fih naraw separazzjoni tal-iskemi tal-pagamenti u l-entitajiet ta' proċessar. Dan għandu jwassal suppost għal livelli indaqs għal kulħadd. U ngħidu li kull skemi għal tliet partijiet jew erba' partijiet jistgħu jkollhom dawn l-istess kundizzjonijiet indaqs. Imma jkun hemm anki min jixtieq jidħol ġdid fissu ikollu l-istess possibiltajiet u jgawdu mill-istess teknoloġiji. L-artikli 3 u 4 il-miżati stess tal-interkambju stess huma l-qofol il-qalba ta' dan ir-rapport kollu. Iżda jiena nixtieq ngħid illi l-Kummissjoni taħseb anzi jiena naħseb li għandu jkun hemm diskussjoni xorta waħda fuq il-proposta tal-miżati stabiliti. Rrid ikollna diskussjoni aktar dettaljata biex niżguraw li fl-istati membri li għandhom użu ola ta' karti tal-kreditu jew inkella dawk li għandhom inqas użu ta' karti tal-kreditu f'dawn iż-żewġ kategoriji ta' pajjiżi dawn il-miżati ta' l-interkambju f'dawn il-pajjiżi fejn ma tantx jintużaw il karti tal-kreditu m'għandux jitqisu bħala kastik isu li naqsu mill-valur li dak li kun juża il-karta tal-kreditu. Ġifiri, il-mizati tal-interkambju mandomx jintużaw biex joħon u l-investiment, ikunu taxkil ta' bsatan ferroti għall-investiment għal dawk il-swieq fejn ma tantx jintużaw il-karti tal-kreditu għal ċertu stati membri qed nirreferi hawnhekk. Jiġifieri ma nixtaqgħux li jkun hemm inqas innovazzjoni, inqas investiment minħabba dawn il-miżati tal-interkambju. Għalissa jiena naħseb li għanna bżonn ikonna flessibilta fir-rigward il-limiti tal-miżata tal-interkambju biex ikun hemm medja imkejla skont il-piżijiet tal-miżati differenti meta mqabbel mal-proposta kemm xejn differenti tal-Kummissjoni. Nifhem li din mhux is-soluzzjoni neċessarjament perfetta, lest nisma għal xi alternattivi li tista' ikolkom biex naslu għal dan l-an li jena stqarrejt fil-bidu tal-diskors tiegħi. Naħseb li proposta tiegħi tippermetti li nagħmlu differenzjazzjoni bejn setturi differenti li għandhom rati differenti ta' riski, tal limax u dan jippermettilna li jkollna teknoloġiji ġodda involuti jkollna skemi ta' pagamenti iktar siguri. Dawn huma l-punti ewlenin li ħriġt minn proposta tal-Kummissjoni iżda bżonn inkomplu d-diskussjonijiet tagħna nħarsu lejn il-possibiltajiet kollha li għandna qudiemna. Nixtieq nisma' x'għandhom xi jgħidu rapporters differenti, xedu rapporters f'dan ir-rapport. Naħseb rapport dan il-punt huwa punt ewlieni fir-rapport. Issa fuq artiklu 2 id-definizzjoni mill-ġdid ta' tranzazzjonijiet transkonfinali. Fuq din id-definizzjoni speċifika għandi d-dubji tiegħi Ma nafx eżattament din id-definizzjoni x'effett ikollha. Anke fir-rigward l sbilanċi possibbli li jistgħu jiġu kawzati fis-swieq domestiċi. Għaliex bażikament dak li nippruvaw nagħmlu huwa li fil-fema tiegħem morru lura għad definizzjoni ta' qabel biex is-swieq ma jkunux effettwati fil-perjodu ta' tranzizzjoni ta' 22 xahar. F'artiklu 2 id-definizzjoni mill-ġdid tal- pagamenti bil-karta tal-kreditu u karta tad-debitu, naħseb li dak li daħlet il-Kummissjoni hawnhekk għal dawn it-tipi ta' tranzazzjonijiet nistgħu ntejbu l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi meta mqabbel mal-proposta tagħhom, irridu nigarantixxu li jkun hemm definizzjonijiet li jistgħu jkunu applikabbli, li jistgħu jkunu ċari għall-użu kollu tal-utenti ta' dawn il-karti fl istati membri kollha fuq l-iskemi u fuq l-entitajiet ta' proċessar u fuq l-applikabilità l-artiklu 7 inħoss li jekk nitolbu għal dan nkunu timmorru daqsxejn iżejjed lilin. Irridu nħarsu lejn l-amla legali wkoll biex bekk ikollok separazzjoni operattiva imma fiżikament imbagħad jiktaddet separazzjoni nkunu naħseb timmorru passi żejjed iktar mill-li jmisna. U għalhekk irridu naraw l-aspetti tan-negozji x'inhuma. Biex il-provvista ta' kwalinkwa servizz ma tkun soġġetta l-aċċettazzjoni ta' servizz ieħor. Naħseb li dan ikun biżejjed. Id-diskriminazzjoni territorjali fil- proċessi l ġodda naħseb li dan importanti għall-iskemi ġodda ta' pagamenti. L-entitajiet ta' proċessar iridu jgarantixxu li l-iskema tagħhom tkun interoperabbli ma' entitajiet oħra ta' proċessar ġodda. U għal dan il-għan nħoss l-importanti li jkun hemm perjodu itwal ta' żmien meta mqabbel ma' dak li hemm fir-regolament bħalissa li permetti lil dawn l-entitajiet jimplementaw dawn ir-rekwiżiti. Imbagħad artiklu 8 li huwa msejjaħ co-badging Naħseb li hawnhekk nkunu timmorru kontra l-anijiet tagħna. Forsi jkun iktar diffiċli, jkun hemm inqas inċentivi biex dak li jkun iħallas ikun irid iħallas bil-karta tal-kreditu. Li jkollok metodu ta' pagament mażul minn qabel ifisser li dak il-konsumatur ikun irid jażel bejn id-ditti differenti, jiġifieri kull darba li jagħmel pagament u dan iwassal għan nuqqas ta' effiċjenza u iktar komplikazzjonijiet għall-utenti. U jista' jwassal saħansitra żbalji li jsiru fil-miżati li jiġu ehm, li kolli ħallas il-konsumatur kull darba li għamil tranzazzjoni. Ġifiri, rridu għoddu b'sabajnejn għal dan l-artiklu partikolari, għanna pagamenti oħrajn, skemi ta' pagamenti oħrajn għal mobiles per eżempju, naħseb li rridu distinzjoni bejn meta ntħallas bil-karti tal-kreditu reali ġifri dik tal-plastik jew inkella minn fuq il-mobile per eżempju jew fuq għodot oħra ta' pagamenti online per eżempju. Ġifri l-għan huwa li niffaċilitaw il-ħajja tal-konsumaturi tagħna. Naħseb li Dak għandu jkun lantana, irridu namlu definizjoni mill ġdid u nevalwaw il-possibilitajiet kollha li hemm fuq din l-idea ta' co-badging li jkun hemm żewġ ditti għal-karti tal-kreditu. L-artiklu 10. Ir-regoli tal-karti tal-kreditu. Fuq l-obbligazzjoni tal-Kommissjoni biex taċċetta dawn it-tipi kollha ta' karti il-proposta li ġiet proposta hawnhekk tfisser li r-riżultat ser ikun li l-konsumaturi xi kultant ħajjaraw li l-korti tal-kreditu tagħhom ser ikun aċċettati meta jippruvaw ħalsu bihom. Għax jekk ikollok ditta partikolari f'ħanut partikolari jkollok mm, sinjal fuq il-vetrina tal-ħanut li tajdlek li taċċetta ditta waħda u inti jkollok ditta oħra fuq il-logo fuq il-karta tal-kreditu fizika tiegħek tfisser li l jaċċettawlek il-karta tal-kreditu jkun iktar diffiċli tuża. Ġifieri mhux inkun mister inkun qed nirrispettaw lan tagħna li nsaħħu l-użu tal-karta tal-kreditu fl-aħħar mill-aħħar. Għaldaqstant jiena lest miftuħa hawnhekk li nippruvaw nsibu eh, soluzzjoni tan-nofs nipruvaw niltaqaw triq tan nofs biex naraw li ikun hemm is-sigurtà l-ħwienet imma jekk jaraw id-ditta li tkun l-istess għal dak tal-konsumaturi, il-konsumaturi jkun jistgħu jużaw il-karti tal-kreditu tagħhom xorta waħda. Dawn huma l-problemi li jiena sibt u semmejt fir-rapport, il-rapport li jiena rapporter għalih, ressaqt soluzzjonijiet, iżda nifhem li dawn is-soluzzjonijiet jistgħu jiġu mtejba. Kull mumma huma l-idejat inizjali tiegħi u kuntent inħares għal soluzzjoni toħrajn flimkien ma'kom ma' Shadow rapporter kollha u ma' dawk kollha li qed jaħdmu fuq dan it-test ġdid. Grazzi ħafna tal-li tajtu dan il-prezentazzjoni tiegħi u nagħdi l-mikrofonu issa lil Diego Feo li huwa ħadem tajjeb miegħi, kont kontent naħdem miegħu f'dawn id-dibattiti u issa jkollna diskors tiegħu mbagħad nitkellmu ma' Shadow rapporters. Eu queria eh,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 Dan irid jitqis bħala pakkett ħieħ irħarsu lejn l-affarijiet kif huma. L-elementi kollha illi jiena kelli ċans illi nirrappreżenta f'dan ir-rapport jikkorrespondu ħafna għal l-ewwel pass li wasanna lejn it-tmim ta' xogħolna li l-riżultat. Mhux tali għandna soluzzjoni definitiva ma jikorrispondi għall idejat illi jiena għandi fuq dan il-grupp ta' suġġetti. Mm, Bidin nqisu wkoll dawk is-suġġetti li għandhom dejjem jiġu trattati pala ħaġa siħab din id-direttiva. Jiġifieri s-sekurtà, il-fiduċja, is-sempliċità, il-kompetizzjoni, l-informazzjoni. E kol il-kapaċità ta' adattament ta' dawn il-regoli leġislattivi għal realtajiet ġodda illi qed naraw u li jinqalaw u jfeġġu fis-suq. Ix-xogħol sar permezz ħafna laqat mal-partijiet kollha involuti f'oqsma differenti ta' suq internu nirringrazzjahom kollha, ngrazzja kulħadd tal-idejjat u l-femmiet espert tiegħu illi resqu ma nkoll nirringrazzja għaliex ħafna minn dawn il-proposti li saru huma karatterizzati mill-bilanċ u jistaw jagħtu tweġiba li tista' tirrispondi mod effettiv għat tas-suq. Jina. Naħseb li kien hemm sodisfazzjon fuq il-eżekuzzjoni tal-reġim attwali legali. Tal-PSD. Rigward il-proposta li għamilt inizjalment biex ma noqgħodx nkun monotodu u noqgħod ngħid kollox, ħan nifoka fuq erba' punti. Ġifieri l-piżijiet addizzjonali surcharge. Għajjina evalwajt il-diversitajiet, il-speċifiċitajiet tal-suq nazzjonali. Dawn huma essenzjali meta titkellem dwar dan is-soċjetà u għalhekk naħseb illi għandu jkun fi diskussjoni tal-istati membri li huma jażlu eventwalment il-possibilità illi ħalsu lura dawn is-surcharges jew inkella inaħħu ma kollox. Is-spejjeż il-prezz illi għawna voluta hawnhekk għandu ikun mirfuħ mill-kummerċant skont istrument finanzjarju partikolari. t eh, tini ħagġan t ma' TPP u il- dak li għandu jisseħ dan brabta man eh, elementi ġodda fis-suq, it-TPP diġa jaħdmu u dawn jaħdmu f'suq li jgħal barra mir-regolament. Allura, importanti ħafna li kodna dan il-qafas qasam ta' tal-PSD2. U għanna rridu nistabilixxu wkoll ir-regoli biex naraw illi ikun hemm tħaddim tajjeb fis-suq fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk fid-dawl ta' dan il-ħsieb, ġifieri fun semen tajjeb ta' TPP kif ukoll il-tħaddim tajjeb tas-suq intern, jie li jina stabilixxejt ċertu miżuri. Jien ħan ħan patti għal ċertu obbligi għan fit-TPP billi ndaħħal ċertu obbligi oħrajn integrali permezz tal-banek permezz ta' autorizzazzjoni, autorizzazzjoni għall-aċċess fil-ħin fil-kont bankarju ta' min qed jixtri ta' xerrej. Limitazzjoni tal-informazzjoni aċċessibbli meta l-aċċess huwa garantit. Għalhekk qed innatu nipprovdu informazzjoni għabbażi tal-fondi, jgħem fondi bizzejiet biex inti tkun tista tkopri il-pagament. U daqsek. ħagħuħra, il-responsabilta ta' not-telet element. Fil-kazijiet illi qed qegħdin niskopru dejn pagament li jrid seħi ġifiri fid-daw ta' TPP fejn hemm TPP u r-responsabilità ta' ħlas lura ta' rimbors mela huwa possibbli li inti kollok kumpens għal min għandu l-kont, skont it-TPP, skont il-proposta ta' tpp li għana milta unek. Ittra l-grupp ta' mendi jista, għandu xaqsam il-PSD wieħed u s-sikurta dan qiegħed jħollu jorbot fuq is-sikurtà. Huwa ovvju li din is-sistema ta' pagament għandhom bżonn ċertu s sikurtà għaliex dan żgur mhux se jwassal għal fiduċa. Naħseb li dan huwa importanti ħafna meta qed nitkellmu dwar kummerċ konfinali li jinvolvi għata strumenti ta' natura elettronika. U xerrej, bazzikament, ma jkunx qed jara e, Bewitch sal e, ta' minna tibbiħlu l-affarijiet tal-bejjeħ. Ġifiri mux ma jafux xurxin, għarret ikun fiduċa. Allura s-sistema trid tiġi organizzata struttura ta' tal mod li min jixxi l-oġġett ma memx għalfejn iħallas sumba t-spejjes addizjonali ħlif għal oġġett nifsu. Sa jekk il-ikunem frodi, kunem beħ b'frodi, mela dan jikorrispondi għal pass kbiri blura. Brabta ma l-attivazzjoni ta' din is-sistema aħna rridu namlu l-impossibbli. Għaliex ipotezi ta' frodi trid titneħħa. aħna irridu noħolqu ehm, reġistri pubbliċi, apparti TPP autorizzati, li jitkellmu dwar TPP autorizzati, biex jużawu mis-swieq. Issa ġala darba, per eżempju, bank jiġi identifikat li kollu aċċess individwali tal-kontijiet minna ħata TPP mela possibilità li bank jimblokka l-operazzjoni ta' dan it-TPP mela għandu l-obbligu jinnotifika din is-sospensjoni permezz tal-awtorità kompetenti. Mbagħad il-possibilità li wieħed jannulla l-awtorizzazzjoni għal TPP tittiġi hija deċiżjoni li tittieħed skont ir-regoli li tal-Unjoni Ewropea. Din hija qed nippreżenta hawnhekk. Din hija proposta miftuħa. Rigward il- emendi għal PSD wieħed jina wkoll daħħal ċertu novitajiet. Biex nigarantixxu titjib tal-informazzjoni li jina tal-konsumatur jiena rrid indaħħal l obbligu li kummissjoni joħolqu karta drittijiet Ewropej għal drittijiet tal-konsumatur. Dea di. irridu li kodna idea sempliċi u neċessarja u mhux biss idea komplessa eċċessiva. Aħna eh, dan irid jiġi mifhum mifhum mill-konsumatur sabiex wieħed ikun jista' mbagħad jiggarantixxi d-difiża tal-pożizzjoni tiegħu. It-tieni ħaġa. Jiena proponejt idea ta' reviżjoni ta' sistema ta' governanza ta' SEPA. Jekux, biex narakux possibli, illi nigarantixxu li kull min huwa involut fil-suq, ġifiri kemm minnaħa tal-domanda kif ukoll minnaħa tal-provvista, li huma protetti ġela darba titieħed id-deċiżjoni li għandu bħala għan, l-għan huwa li noħolqu regoli tekniċi illi kunu garantiti mill-VAT, mill-BA, illi jikun jistaw jigarantixxu illi ma jitħax ħat fissu billi joħloq forma ta' komunikazzjoni sikura illi ma jkunx ikun xut minn kulħadd. L-idea li kun li meta tidħol fis-suq ikun xut minn kulħadd. Aqraw sew, jien għamilt dawn il-proposti għabbażi ta' prinċipji fondamentali, din mhix proposta magħluqa. Dan kien diskussjoni ma' ħafna shadow reporters. Ovvjament kulħadd jistjara u rrid tix dwar x'aħs kif jaħsibha u għad jista' jversaq il-proposti tiegħek. U biex nagħlaq, għalli ngħid din hija direttiva komplessa e, li issib bilanċ bejn l-elementi kollha li huma fis-seħ. Ta' ħafna elementi li anki forsi ma jaqblux wieħed mal ieħor, imorru kontra wieħed mal ieħor. Iżda, irrid nitobqu domajnina li aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet importanti ġbir norbot fuqkom shadows kollegi tal-kumitat. Grazzi. Grazie, Sanado għax-shadows. Soċjalisti issa. Mbagħad PSD tnej shadow reporters u PS huma Sur Baldini fidejk. President, Chair, aħna il-kwalità tar-rapport qed nitkellmu hawnhekk, jiġifieri qed nitkellem dwar aħna rridu noħolqu ehm, sistema kompetittiva għall-ħlas elettroniku. Mela ħafna aspetti li involvu lili. Il-Komissjoni proponi 0.3% pala limitu għal transazzjonijiet tal-karti tal-kreditu. U 0.2% tal-karti tal-debitu. Iżda hawnhekk irid ikunu nistgħu inqisu għat ta' fatturi soċjoekonomiċi u aspetti differenti. Hemm karatteristiċi speċifiċi ta' swi inizjali illi il-livell ta' svilupp illi hemm ta' ħarsin tal-konsumatur u l-mod kif qed jużaw il-credit card huwa differenti fil-pajjiż tal ieħor. Pereżempju fil-Ġermanja l-miżata hija 1.1 fil-mija, fid-Danimarka 0.1, fil-Kroazja pajjiżi dan il-skam dan il-miżati fuq il-kambju il jistaw jaslu għal 7%. Emmin li joffri tnaqqis ta' 10-20% xi kummerċanti jekk il-konsumatur huwa lest il-ħallas ehm, flus kontanti, ġifiri minn għandu flus kontanti jittuħ preferenza minn għandu ħallas bil-karta tal-kreditu. Ovvjament, kull tentattiv illi nsaħħu s sukurtan il-qawa inkluż l-aċċessibilità ta' informazzjoni, ġifieri informa xi ħaġa li jew dritt tal-konsumatur ovvjament. Mhux qed nitkellmu dwar l-aċċessibilità imma l-kwalità u l-kwantità ta' informazzjoni. Ir-regoli għandhom ikunu ċari. U il-konsumatur irid ikun jista' eh, jieħu eh, valur għall-flus flusu, flus li jonfoq dan għandu jkollu eh, rizultati pozittivi wkoll il-barra mill-Ewropa, mhux biss ċittadini Ewropej, ma dan ovvjament jaqbel l-iktar lill-kummerċanti mill-konsumaturi u allura aħna rridu qisu dawn l-interessi ta' dawn tal-aħħar ukoll naraw jekk il-prezz għal prodotti jistgħu jitnaqsu. Iżda jekk il-miżati ser jitzilaw minn wieħed punt 0.2 għal 1.8 fil-mija ma xaħtri tħallas għalihom daw. Dawn il-mizzati ħajn kompensaw għalihom permezz ta' mezzi oħrajn u probabli. Jien rrit nisħaq fuq li permezz ta' din inizjattiva aħna rridu nkunu nistaw nħarsu il-konsumatur kif ukoll il-kummerċant li għabata tan-nofs għal dak li huma proposti li għandu xaqsmu ma' il-miżati ta' kambju, għandhom jimbidlu, speċjalment fid-dispożizzjoni li titkellem dwar il-protezzjoni tas-suq u l-ħarsin tal-konsumatur. Irridu naraw id-deċiżjoni li aħna il ħakna hija dik it-tajba u li m'għandux f riżultati negattivi u mhux mixtieqa, speċjalment għall konsumaturi kif ukoll għal kummerċanti żgħar. Dan ir-rapport tajjeb ħafna. Nasab għatem loka simplifikazzjoni biex nużaw il-klim ta' Sur Zalbana, sepp irridu nisimplifikaw aktar il-soluzjonijiet li għana proponu u tajb rinkomplu diskutu għam ma' rapporter il-Sur Zarba. Grazzi nadu għal-rapporter tal-PSD mis-Soċjalisti. Ludvigsen. Grazzi tassew. Naxxiq nibda billi nirringrazzja r-rapporter tal-rapport li huwa miktub sew argumenti tajbin ferm. U punt tluq tajb ħafna xogħolna. Aħna għandna qatt ta' femi differenti fuq ħafna punti. Se naħseb illi huwa possibbli naslu għal kompromess wiesa' l-ewwel punt ġenerali tiegħi. Jekk nagħmlu fuq il-leġiżlazzjoni, irrid isir mill-lat tal-suq wieħed. Il-fatt li aħna għandna 28 suq differenti mhux ma jemx sens għax qed ixekkel il- il-kompetizzjoni u il-xekkel il-mobilità transkonfinali, ovvjament hemm limiti ta' kemm nistgħu eh, niftħu il-furżiliet għandna għal suq wieħed kompletament iżda tajb li naqbdu għamennu u triq tajba li timxi lejn suq wieħed. Dwar l-iktar parti importanti tal-Kummissjoni fuq kif nistgħu ħafna nistgħu nittrattaw il-problema ta' tpps Sistema bħal di għandha bżonn regoli ġenerali biex kun tista' tiżviluppa sew, pereżempju. Ma jistgħux nipromovu kontatt bejn it-TPP u il-fonitur ta' ħlas. Hawnhekk ir-rapporter eh, miexi fit-triq it-tajba. tajjeb illi l-partijiet kollha valuti kull sojjem l-monitoraġġ dak qed iseħħ fi-stadi kollha. U konsumaturi jrid ikun jista' jkollu sensazzjoni sieħa ta' sikurtà, jrid ikun hemm arranġamenti ta' sikurtà sajbin fis-seħħ. Kulħadd irid ikun jaf min hu responsabbli għal xiex jekk it-transazzjonijiet imorru żmerġ. Allura jridu nagħmlu iktar xogħol fuq il- proposti tal-Komissjoni rapporter potiħor importanti għandu xjaqsa ma' miżati addizzjonali. Jien ma naqbix mal-perspettiva tal-rapporter hawnhekk huwa minnu illi dawn il-miżati m'għandhomx rol pożittiv fil-din id-dimensjoni ma jaħdmux bħala mekanizmu ta' kontroll sempliciment biex l-iktar problemi dawn il-mizzati għedin jiġu sfruttati minn fornituri taħlas biex jitfaw piżijiet addizzjonali fuq il-konsumatur. U huwa diffiċli li il-konsumatur ikollu id-deja ġenerali ta' kemm ħadd iswih fil-verità dak li xtara. Aħna Kien ħafna konsultazzjonijiet li sarfu f'riżultati tajbin. Jekk inti trid ikollok suq wieħed sew, jaħdem sew, tittara li dawn il-miżati ta' tranzazzjoni għal dawn it-tip ta' tranzazzjoni li jsiru bil-karta tal-kreditu għandhom jiġu projbiti, għandhom jitneħew għal kollox. Dak li qed il-Kummissjoni għandha raġun. Aħna għandna bżonn naħsbu ftit dwar li in niprobixxu miżati addizzjonali għal tip ta' ħlas ieħor, mod ieħor għaliex dan jieħol ħafna iktar ċarezza fissu u li eh, jeħtieġu l-konsumaturi. Inna bżon soluzzjoni li teħtieġ il-regolament ħlas. Naseb proibizzjoni fuq miżati addizzjonali għandhom jintrabtu mal-possibilità illi il-kommerċanti jgħidu le ma jridux jihdu sem fil-soluzzjonijiet kollha ta' prodotti tal-karti tal-kreditu, speċjalment dawk li jiswewlhom ħafna flejjes. Biex nagħlaq xi punti fil-qosor dwar il-definizzjonijiet jew forsi nuqqas ta' definizzjonijiet naħseb li dan din hija dan huwa lat ehm, dajjef tal-Kummissjoni. Tal-punt tal-Kummissjoni naħseb kien sfar sforz kbir mill-Kummissjoni li dan jitbiddel, pero rridu nħarsu iktar birri lejn il-numru ta' soluzzjonijiet li qed jiġu proposti għax ħafut minnhom iktar joħolqu mistoqsijiet mill tweġibiet. Eh, uħut mis soluzzjonijiet imorru li lil minn dik li qed tgħid definizzjoni. Allura naħseb illi rridu nagħtu iktar ċarezza dan il-qasam. Meta niġu għal għal kustenni ta' transazzjonijiet fuq l-internet il-Kommissjoni adottat linja tajba bis-sens importanti li jkun informazzjoni eh, eh, disponibbli anki hawnhekk, anki jekk ir-regoli mhux dejjem jistgħu jkopru żewġ naħat ta' transazzjoni, iżda xorta menu jidun għadu ċerreta minnaħa waħda kien staw. Il-Komissjoni u koll, it-nprovat naqas il-risku għal-konsumatur, minn 150 euro għal 50 euro f'każ ta' transazzjoni inkorretta. Nista tiktar sikutar li konsumatur u koll inċentiv biex il-konsumatur jikopera ma' il-fornituri taħlas biex biex iħares il- eh, biex korreġi zbalji. ħaġa tajba li ħafna eżenzjonijiet neħew għal kollox jew naqsu fin direttiva lix Ifisser li ħafna iktar servizzi ta' transazzjoni jaqgħu taħdan l-ambitu tad-direttiva. Nasab imxena wkoll qudiem f'dak li għandu x'jaqsam il-magni li jagħtu l-flus, l atm Jiġifieri qed nistenna li hemm kostruzzjoni kooperattiva eh, ma' kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Ludvigson. Jekk tippermettili nixtieq eh, nsellem xi kollegi minn Navarra nixtieq nsellmilhom ejja nkomplu bid-dibattitu issa. Signora Ingveld, inti xedu rapporter liberali, tista titkellem fuq żewġ rapporti. Grazzi li rapporters għal proposti tagħhom. Naħseb li għad fadal ħafna xogħol xi jsir fuq dawn iż-żewġ proposti. Tistaw dan huwa fajl tekniku ħafna u jista' jkun hemm eh, nuqqas taqbil fuq x'pożizzjoni ser nieħdu. Kummen ġenerali, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni huma bażi tajba, hija bazi tajba. Imma naħseb li qed ikunu konservattivi wisq għaliex waqt li aħna qed niddiskutu dawn il-proposti qegħdin nikkonsidraw metodi ġodda ta' pagament mentri fid-dinja barra hawn moda ġdida msejħa bitcoins. Zgur li dejjem ħad tkun hemm xi ħaġa ġdida l-iżviluppi dejjem isiru jimxu b'mod marġel aktar minna. Irridu naġru biex aħna nagħmlu leġiżlazzjoni mhux għall-passat jew għall-lum imma għall-futur. Imbagħad fuq il-proposti tar rapporter fuq il-miss u u il tar rapporter tal-Komissjoni. Mela, fuq il-kamp ta' applikazzjoni, jidher li d-dibattitu qed jiffoka fuq jekk il-sistemi tripartitiċi jew għandhom ikunu inklużi jew la jista' jkun hemm sistemi oħra wkoll, skemi oħra wkoll. Ma nafx jekk nistgħux insibu formula fejn kwalunkwe tip ta' skema tkun taqa taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' regolament sakemm tkun tilħaq ċertu limiti li jistgħu jiġu bbażati fuq per eżempju market share. Ma din hija xi ħaġa li diffiċli tiddefinija, imma forsi volum jew ma nafx għandkom xi idea oħra. Jiena lesta li naqbel ma' soluzzjoni fejn jew ninkludu kollox, jew neskludu kollox. Forsi nistgħu insibu din is-soluzzjoni tan-nofs. Issa fuq il-livell tal-mifs 0.2 u 0.3 huma livelli tajbin ma nafx. Imma jena jidirli li din hija xi ħaġa arbitrarja. Smajna spjegazzjonijiet tal-Kommissjoni fuq kif waslu għal dawn il-figuri ta' 0.2% u 0.3%. Imma naħseb li jistaw jiġu użati metodi differenti. Jina najt li il-livell għandu jkun 0% sa' sakemm ma jistgħux jiġġustifikaw b'xi mod jew ieħor li għandu jkun hemm perċentwal aktar qoli jew forsi rata fissa għal karti ta' debitu. Imma jiena għaddi minix lesta li naċċetta 0.2 jew 0.3 bħala xi ħaġa li ma nistgħux immissuha, xi ħaġa ma nistax inbidel. Għalhekk minix entużjasta wisq fuq dan fuq din il-medja li tiġi proposta hawnhekk. Kolunku soluzzjoni li naslu għalija tiġi ġustifikata, li ikun hemm raġuni għalija, li ikun hemm evidenza għal xiex wasalna dik ir-raġuni. Ir-rapporter qed jipproponi li innaħħu il-parti fuq il- transazzjonijiet transkonfinali. Imma jina qed ħassni konfuża fuq dan għaliex dejjem irridu noħolqu suq intern li jaħdem tajjeb u naliminaw il-differenzi kemm jista' jkun għalhekk ma nistax nifhem għalfejn qed tippruvaw tneħħuha din il-ħaġa. Imbagħad kumment li japplika żewġ rapporti. aħna natu pozizjoni dominata, dominanti wis lil banek u għalek kontenta bil-proposta ta' surfejo fuq il-governanza ta' sepa għaliex il-banek ovvjament huma importanti ħafna. Għandhom ruol importanti ma mhux l-uniċi li għandhom xaqsmu ma dan is-settur huma kważi awtoritajiet pan negozji għandu għalek ikollhom rwol imma mhux eh, li kollox ikun fidejhom. Imbagħad fuq il-proposti l-oħra fuq il-MIFS. Jiena favur il-proposta tal-Kommissjoni fuq illegal unbundling. Nappoġġa koll proposta tal-Kommissjoni fuq il-co-badging, il-regoli dwar l-obbligu li l-karġ kollha jkunu onorati u nixtieq li tiċċaraw kif din se taħdem tassew fil-verità kulħadd qed jgħid li jekk inti tibdel regola b'ċertu mod ser ser toħloq konfużjoni u aktar kjuż u jekk tibdilha mod ieħor xorta sa toħloq kjuż u problemi għalek x'inhi l-aħjar soluzzjoni għal kulħadd. Imbagħad fuq il-PSD naqbel ma dak li għal mill-kellim ta' qabli fuq il-kamp ta' applikazzjoni għandu jkun wiesa kemm jista' jkun u jina minnix favur kwalunkwe proposta li tillimi tal-kamp ta' applikazzjoni fejn memx bżon. Jiġi limitat. Fuq l-armonizzazzjoni ta' prassi ta' surcharging jiena favur ta' proibizzjoni ġenerali u mux eh, li natu l-libertà l-stat membri determinaw dan. Għaxin kalla nistanu nibqaw fejn aħna. Limitaċċija situazzjoni ideali. Fuq l-access għal informazzjoni li tal-kont ta' pagament. Nasib għanna nieħdu il-suġġerimenti tal-Data Protection Supervisor li tana suġġerimenti prattiċi fuq kif insolvuha. Dan il-komitat nħoss li għandu jikkonsulta il-DDPS aktar sikwit għaliex qed ikun hemm aktar użu tal-personal data, data personali Fuq kwistjoni ta' responsabilta din irrid nerġa' naħaras liha fid-dettall minix konvinta bil-proposta li il-pis eh, prinċipali nipoġġuh fuq, fuq dawk li servizzi minn flok fuq il-banek fuq fornituri tas servizzi U jiena diġa għamilt il-kommenti l-oħra tijaj. Għalek, dak kollox, grazzi tassew, Sofi, fissem issa il-ħodor, Sur Gigol. Grazzi. Iva, tinħoss naqra stramp, qed nitkellem fissem il-PSD u koll, fissem Paul Besser u ser niprofa ninqasam fit tnejn u nitkellem u koll fuq il-regolamenti tal- tat-tariffi tal-interkambju. Mela, Payment Service Directive 2, PSD 2, fil-Unjoni il-servizz ta' suqwadinja għadu frammentatu fl-istess ħin wis iffukatu għadu mhuwiex sigur, mod partikolari għal konsumaturi online. Third party payment providers, il-fornituri ta' servizzi ta' par partijiet terzi, għandhom jiġu konsidrati għax huma alternattivi għal pagamenti tal karti ta' kreditu u ta' debitu. Dawn diġà jeżistu f'ċertu stati membri u huma ta' min jafdom u huma qafdati wkoll minn konsumaturi. Għandna ndaħluhom anke fil-qafas legali Ewropew biex inżidu l-konfidenza tal-konsumaturi għanna niċċaraw eżatt min u responsabli għal xiex, mod partikolari fuq is-sigurta tal-pagamenti responsabilta u protezzjoni tad-data. Fuq il-kamp ta' applikazzjoni, aħna nħossu li dawn it-TPPs għandhom ikunu inklużi u huwa huwa lantana li dan niżguraw il-pagamenti ta' partijiet terzi. Issa fuq il-kwistjoni ta' kamp l-applikazzjoni negattiv, aħna nappoġġaw il-komment tal-Komissjoni li nillimitaw il-kamp l-applikazzjoni negativ ma ma nistawx nifmu għalfejn il-rapporter irid tineħi l-eżenzjoni għal operator billing. Jew inkella direct to phone bill purchases premessa 5 Aħna naqblu wkoll mal-an tal-Kummissjoni li nagħtu definizjoni ġdida li l-eżenzjoni tat-telekomunikazzjoni artiklu 3 imma inħossu li l-idea ta' servizzi anċillari mhijiex eh, tajba bizzejiet u l-proposta ta' eżenzjoni ta' 50 euro u ta' 200 euro dawn ġew iġustifikat, iridu jiġu iġġustifikati. Jista' il-Kummissjoni Ewropea tatina aktar dettalji fuq dan dan ikun utli. Naqblu fuq l-eżenzjoni għal dritt li l-individwi jirċivu servizzi u merkanzija jekk kollom bil mal mal u dan ma jistax um, ma jistax jisir sara fi flus. Imbagħad fi dak li jsir pajjiż oħra msejjaħ titħ di servizz huwa importanti anka għall-ekonomija. Bl-istess mod aħna ma nafux x'inhi l-importanza tal paper-based traveler checks. Artiklu 3G.6 Għanna mistoqsija u koll fuq premessa numru 37 li b'dan il-mod kun qed eh, tmexxina lura flok il qoddim id-definizzjoni f'artiklu 4 issa aħna qegħdin insaqsu fejn id definizjoni ta' data sensittiva. Artiklu 34. Ma nistax nifhem eżatt x'inhuwa kif huwa involut il- dak il-fornitur ta' protezzjoni ta' data Ewropea. Ma nistax nifhmu kif huwa involut hawnhekk. Imbagħad fuq il-governanza artiklu 49 a u 37a. Nansa jostakra l-kompetizzjoni. Jider illi fuq dan il-punt hemm lok għal eh, bil fuq premessa 5a u 74a. U rapporter qed jimmira li jkun hemm rwol attiv tal-partit attivi kollha fil-Kunsill SEPA. Nixtieq nfakrukom ukoll li saru wediet matul il ta' tas-sepa. Sofi żgur li tiftakar kemm kena diskussjoni twal il komissjoni ta' dikjerazzjoni u koll nishtiq nkunu nafum l komissjoni fiex waslet din il-ħaġa u kif xinu ma proposta legali f'dan is-settur Nixtieq nkun naf fejn se jkun hemm sostanzi ġodda fuq l-amla ta' l-EPC. Issa, il-protezzjoni tal-konsumaturi u protezzjoni artiklu 94 d. Il-Kommissjoni għandha tiżviluppa l-għodda neċessarji kif għandna f'dan l-artiklu u fil-premessi. Anke jekk ma nħossux li it-terminu leaflet fuljet huwa adattat għal dan il-kontest, anke materjal elettroniku. Ma nafux jekk dini xaħjar materjal elettroniku, ma nafux għalfejn ir-rapporter irid ineħħi referenza għal protezzjoni tal-konsumaturi fil- eh, Affas attwali Parmen premessa 42, artiklu 26 u 63. Dan huwa il-konflitt tas-soltu. Inħossu li l-Aġenzija ta' Protezzjoni tal-Konsumatur għandhom ikunu jistaw jaġixxu fejn PSP ma jkunx f'konformità il-kellim jgħaddin naqra naqra stramba. Artiklu 34 il-kriterji ta' informazzjoni u l-bżon ta' prova. Dan il-bżon ta' prova mandux jitħalla fidejn PSP palma qiegħed fil-proposta tal komissjoni Għandu jkun għandha tkun obbligu jekk irridu li kollna suq wahdini fuq il-pagamenti, mela irridu li kollna regoli komuni għal konsumaturi u koll fuq l-interface ta' pagament Ewropew waħdini artiklu 94b u 28a. Premessa 28a. Aħna maħnix kontra il-proposta bażika imma inħossu li l-konsumaturi għandhom ikunu inklużi fil-grupp ta' ħidma tal-EBA u għanna noqodu attenti biex naraw x'se jkun l-impatt ta' dawn il-modelli ta' negozju ta' TTPs. Issa, it-transazzjonijiet ta' vagamenti li jimbdew eh, minn xatla tħallas artiklu 67 għal proposta tal-Kommissjoni naqblu magħhom, però hemm bżonn li jkun aktar eh, dettaljat biex innaħu anke loopholes u id dritt ta' ta' refunds ta' transazzjonijiet ta' debitu artiklu 9 Ma nistawx nifmu lan tal-rapporter li l-CNA di limitaw il-fondi ta' servizzi ta' pagamenti jekk il-fondi ikunu aktar minn 600 euro. Artiklu 9. Forsi tista tispjegalna il-loġika ta' dan il-limitu aċċess għal sistemi ta' servizzi ta' pagament wieħed mill-elementi tar-rapporter nħossu li saru minħabba eh, dawk li huma fissu bħal NX u Giro biex nsemmihom ma naħsibx li għandu jkollna dan it-tip ta' regoli u aħna nixtiequ li nżommu kondizjonijiet indaqsa l kulħadd hemm fid dispożizzjoni fuq il-ħlas ta' karti ta' kreditu u lajben f'artiklu 29 fuq il-petizzjoni ta' 29. Issa artiklu 53 a fuq il-leġibilta ta' lajben, għana pittost kurjużi fuq għalfejn saret din l-emenda. Veru li jem bżon juqodu jiverifikaw lajben, din biex ikkonsidrata bħala informazzjoni eh, konfidenzjali f'ċertu stati membri, għanna mistoqsija u koll fuq il-liability li mhux ħanaqgħod naqra. Issa l-innovazzjoni f'artiklu 58 għandna dejjem appellajna għal protokoll bil-miftuħ bħal Linux Open Protocols, għalhekk ma nistgħux naqblu ma l-opinjoni ta' rapporter li proċeduri u l-standards għandhom jiġu definiti mill-PSPs huwa importanti li l-standards teknoloġiċi jistgħu jiġu użati wkoll minn kompetituri potenzjali biex jiżviluppaw sistemi ta' pagamenti ġodda. U fl-aħħar, fuq regolament tal- Il-regolament tal traffiku tal interkambju ir-rata ta' 0.9% waslet għal tħassib għax fil-Ġermanja hija ola u dan jista' jkollha effetti fuq l istati membri fejn għandek sistema ta' pagament li diġa jatmu tajjeb għandu jiġi iċċarat illi l-istati membri jistaw jistabilixxu rati aktar baxxi li minn nifisom bħalma qal kollega tal-Kroazja hemm pajjiżi fejn l-ispejjeż huma ħafna inqas. Il-Parlament għandu jikkonsidra wkoll perċentwali inqas huwa importanti li il-tariffi interkambju jisiru fi żmien fuqtu u jekk ikun hemm bżonn jitnaqsu. U nikkonsidraw għalhekk figuri iżgħar dan it-tarif jaktar baxxi jgħin sabiex il-negozji jaċċettaw dan il-sistema ta' pagamenti ta' karti kreditu u għalhekk ikun hemm servizz aktar effiċjenti għal konsumaturi. Proposti ta' rapporter għal weighted average u interessanti imma il-mistoqsija hija kif jista' jiġi implementat bistħieħ. Min jiddetermina d-distribuzzjoni ta' tariffi fost il bejja u kif nistgħu niżguraw li dan issir kif suppost. Imbagħad fuq il-co-badging u artiklu 8, co-badging ifisser laqda li kollok eh, kumpaniji differenti ta' pagamenti fl-imkien fuq l-istess eh, aġġeċ, per esempio maestro u oħrajn. Il-Kummissjoni għandha raġunijiet għalfejn għandu jkun hemm il-co-badging. waħda mill modi kif nistgħu niksbu b'mod realistiku kompetizzjoni bejn u għażla bejn il-prodotti jekk ir-rapporter inaħħidan il- il-bejjija u l-konsumaturi jista' jkollhom l-għażla li jażlu l-aħjar servizz ta' pagament. Għalhekk jekk nagħmlu jekk b'dan il-mod dawk li huma dominanti jevit jistgħu ħallu barra jostakolaw il dawk li huma aktar żgħar. U fl-aħħar il-kustjoni tar regoli ta' dwar l-obbligu li l-kaċ kollha jkunu onorati artiklu 10, ir-rapporter għal darbohra qed jipproponi li dan in-naħu. l-ispjegazzjoni tiegħu hija li l-konsumaturi ma jibqawx jafdaw il-metodi ta' pagamenti elettroniċi jekk il-karti ta' kreditu tagħhom ma jkunux aċċettati, imma dan jista' ifisser li aħna inċedu għal partit li huma li jabżaw is-suq. Il-bejja bil ma jistax ikollhom id-dritt li jirrifjutaw tariffi tinterkambju għolin tas temi tal-karta kreditu ma jkunux koperti mir-regolament jekk ir-rapporter jemmen fil-kompetizzjoni f'dawn l-iskemi tal-karta kreditu b'dawn tariffi oljin <laughs> miktuba b'grammatika ħażina din ma jimpurtax. Il-kosmaturi jistgħu jażlu mod ieħor jekk dawn is-servizzi ma jkunux aċċettati għax ikunu oljin. Grazzi ħafna u nixtieq li nkomplu nikkoperaw b'mod tajjeb. On behalf of the ECR I will give Grazzi Sur Gigol fisem li CR naddi l-mikrofonu li Sinjura Ford li tiħosem post is-sur Ashley Fox. Grazzi ħafna. Ashley Fox jgħat fil-komitat imko, ġifiri nagħmel l laqwan persona sjoni tijaw ħniprofa nitkellem minn floku. Nisijar imħasseb li s-suq tal-pagamenti Ewropew għadu frammentat fil-frontieri nazzjonali u hemm differenzi persistenti bejn il-MIFS li huma ta' ostaklu reali għall-lanijiet tas-suq waħdini. Nappoġġaw l-lanijiet tal-proposta tal-Kommissjoni u nirringrazzjaw għal-rapporter għax-xogħol tiegħu fuq ir-rapport. Fuq l-MIF l-iktar kwistjoni importanti għadna qed nagħtu widen l-opinjonijiet fuq dan il-punti di vista u naraw li ma għana ħorġu bħala grupp. Mħazbim minnaħa li l-limitu massimu tal-interkambju joħno il-kompetizzjoni flok jiffavorixxi l-kompetizzjoni fuq is-suq u xettiċi fuq il-benefiċċji tal-limiti massimi li mbagħad dow lill-konsumaturi. Imma jekk ħajkun hemm limitu massimu huwa ħerqan li jevita kwalinkwa konsegwenzi negattivi mhux intenzjonati jekk il-rata titqiet 0.3% bħala rata baxxa għat transazzjonijiet bil-karta tal-kreditu. Dan ifisser li partijiet oħrajn joħorġu mis-suq iktar u iktar ta' sekwit minn dak li qed jiġri bħalissa fis-suq jisħaq li l-karta tal-kreditu mhux qed jintużaw bħala flus kontanti u l-ispejjeż ma stax tqabbilhom direttament bejniethom. Li sijar li irid ikollu diskussjoni miftuħa fuq il-possibilità li jiżdied il-limitu massimu. Forsi l-iktar ħaġa importanti fil-MIF huwa li huwa limitu massimu għal karti ta' debitu u l-karti tal-kreditu jaqbel mal-kollegi l-Kummissjoni sissa ġustifikat kemm huwa xira eh, li tipproponi l-proposti tagħha kif ipproponiet u tixtieq ġustifikazzjoni iktar ibbażata fuq l-evidenza mhux fuq il-klim firaħ. Li sijar jaħseb li hemm bżonn li jkun hemm eh, xiri transkonfinali li jiġi xprunat dan ifisser li jkun hemm iktar xkil fil-kompetizzjoni dan l-Unjoni Ewropea u l-protezzjonizmu fuq il-livell nazzjonali jaħlaq pressjoni dejjem li tnaqqas l-użu tal-karta tal-kreditu għalhekk ma jkunx hemm iktar MIFS. Fuq il co bedging l-approċċu huwa wieħed qalbini ħafna suġġerixxa emendi li jwieġbu tħassib leġittimu li esprimaw il-partijiet interessati kollha. Fuq ir-rapport feo nixtieq nirringrazzja l rapporter għax xogħol estensiv fuq il-117 l-emenda l-għanu li nitana fir-rigward il-PSD, Direttiva ta' Servizzi tal-Pagament, huwa maqsum fit tnej. Livell indaqs bejn il-partijiet fis-suq u it-tieni li jkun hemm is-sigurtà tal-utenti ta' servizzi ta' pagamenti. Nappoġġaw ħafna mill-mendi tal-rapporter fuq il-ħruġ mill-ġdid tal-provvista eh, ta' servizzi ta' pagamenti, rridu l-responsabilità tal-FTPPs biex ikunu responsabli jekk ikun hemm tranzazzjonijiet mhux awtorizzati li jseħħu. Xorta tibqa' din il-kwistjoni jekk l-arranġamenti kontratwali bejn it-TPPs u il-PSPs ta' servizzi ta' pagamenti u x'meħtieġa jew le. U r-rapporter u shadows tal-CR huma tnejn li huma avukatu ċerta li ħajkolkom diskussjoni sfiqa fuq dan. L-affarijiet kif huma mfassla bħalissa fil-PSD 2 tkun tinkludi servizzi li provdu l-konsumaturi faċilità iktar mill-li kontenut. Dan jestendi l-ambitu għal donazzjonijiet ta' karità li jistaw sejru permezz tal-messagġi l-SMS. Dan fisser li hemm estensjoni ta' din il-faċilità tintuża ħafna fl-istati membri bħal dak li niġi minnu jien u tfisser li operaturi tal-telefonija mobli bħal dak tar-Renju Unit ikunu taħt reġim doppju jiġifieri jkun hemm il-miżati għal kontijiet tal-mobile kif ukoll il mizati mbagħad li ikunu meqjusa bħala donazzjonijiet ta' karità. Jiġifieri hemm konsegwenzi potenzjali negattivi fuq dan li kien sors ta' valur għal donazzjonijiet ta' karità dan l-aħħar. Xtaqt li din il-kwistjoni tiġi indirizzata minn Sur Feo fl-ewwel rapport tiegħu imma Sur Ashley Fox jittama li żewġ kollegi se jinġabru flimkien biex jikkoreġu l-affarijiet b'xi emendi. Iħares il-qudiem biex jaħdem ma' żewġ rapporters fuq dawn iż-żewġ dokumenti. Grazzi. This for on behalf of EFD. Eh, e Fisem li e FD għad il-mikrofonu l-rapporter ta' żewġ rapporti l-ewwel is-Sur Terħo. Grazzi, President. Kollegi, Rapporters Shadows. Bħalma kenna fl-ewwel skambju ta' femijiet, jienet li l-għan tiegħi huwa li konna livello li ta' trasparenza u ntejbu l-kompetizzjoni biex il-konsumaturi jkollhom għażla aħjar fil-qasam tal-pagamenti. Illum se niffoka l-interventi għaj fuq il-proposta tal-tariffi tal-interkambju għal transazzjoni ta' pagamenti bbażati bil-karti tal-kreditu jew ta' debitu. Nifhem ir-rieda tal-Kummissjoni biex jirregolaw il-dawn il-tip ta' tariffi, iżda għadni mhix konvint li huwa meħtieġ li timponi miżati tal-interkambju imposti minn qabel fuq pajjiż wieħed, jiġifieri dan ikollu xkiel flok ta' jnuna, dawn il-prinċipji tal-interkambju mumiex ta' kompetenza tagħna u m'għandniex nidiġidu aħna. Dan għandu jkun meħtieġ fuq il-livell nazzjonali x'titqis il-modelli differenti li hemm fis-swieq preżenti f'kull stat membru u għalhekk kompetenza tal-istati membri għandhom jaraw huma. Xorta waħda rridu niflu il-livelli tal-dawn it-tariffi tal-interkambju li ġew definiti mill-Kummissjoni hemm sogru li tfixkel il-modell ta' negozju. Xaħad dejjem irid iħallas għal servizzi provduti u jekk aħna narmonizzaw il-tariffi irridu nevitaw iż-żieda tal-ispejjeż għal konsumaturi. Imma fl-istess ħin nagħtu l-modell ta' negozju eh, nħalluh kif inhu. U nħalluh ħaj fuq kollox. Naqbel ma nabbosta rapport meta jitlob il-Kummissjoni toħroġ rapport fuq l-applikazzjoni ta' dan ir-regolament li valuta wkoll l-impatt fuq il-konsumaturi u il bejjiħa Dan rridu jisuh fil-ħajja ta' kuljum tagħhom meta jqisu il-proposta. Fir rigward il co il-punt huwa utli ma jrid ikun volontarju mhux obbligatorju. Fir rigward l-iskema u l-proċessar nappoġġa l-pożizzjoni tar-rapporter biex ma jkunx hemm separazzjoni L-aħħar dan l-intervent ta' leġiżlazzjoni ser ikollu bosta effetti fuq il-konsumaturi u fuq l-użu li jagħmlu mis servizzi ta' pagamenti. Naħseb li rridu nindirizzaw dan l-affarijiet bil-kalma u mhux niġru aktar mill-li jmissna. Għalhekk il-posponiment tal-skadenza tal-emendi wara eh, il-miliet hija xi ħaġa tajba ma mhix biżejjed fl-opinjoni tagħna anke jekk nipposponu l-affarijiet biftit tkun xi ħaġa utla ħafna. Grazzi ħafna, Sampo. Nifhem li l-Kummissjoni Ewropea tixtieq il-mikrofonu mhux hekk. Kemm fil-kompetizzjoni suq intern u l-PSD wieħed kif tridu. Grazzi, jiena naħseb li ser nitkellem bħala perspettiva ta' diġi kompetizzjoni fuq ir regolament Il-kollega Pelle se jitkellem fuq il-PSD. Grazzi ħafna. Grazie al rapport u grazzi al dibattitu interessanti u għal possibilità li nispiegaw il-proposta. Forsi biex nitkellem dwar il-punt ta' tluq tagħna għala din il-proposta fuq il-tariffi tal-interkambju edem qed nitkellmu dwar miżati moħbija, tariffi li huma moħbija. Aħna l-utenti naħsbu li meta nużaw karta tal-pagamenti din is-servizz huwa b'xej u nħdu pjaċir bil-benefiċċji li toffrinna din il-karta, imma r-realtà hija li l-affarijiet mhux b'xej u l-bejjieħ qed iħallas u l-ħwienet qed iħallsu indirettament lill-banek tagħna. U l-ammonti li tħallsu dawn il-bejjieħa huma differenti ħafna. Jiġifieri jekk nużaw fil-Belġu kart, karta bank contact il-bejjeħ ħallas 5 ċentezmi, imma jekk nħallsu bl-American Express tista' tkun 2 euro nofs jew 3 euro fuq ammont ta' 100 euro. U fin-nofs hemm firxa wiesa ta' ammonti li jridu jitħallsu għal Mastercard, għal Visa, għal karti ta' kreditu, għal karti kummerċali u karti ta' debitu. Jiġifieri l konsumatur u l-bejjeħ l isforz dejjem huwa l-istess daħal il-karta tal-kreditu u tagħmel il-pagament. Ovvjament għal bejjieħ l-ammont li ħallas huwa differenti ħafna diġà fir-rigward il-karti stess u bejn l-istati membri involuti. Fil-Belġu l spejjes huma moderati relativament imma fil-Polonja jew l-Ungerija jistgħu jkun għaxar darbit aktar. Fil-każijiet ta' kompetizzjoni tagħna kontinwament tlabna li dawn l-iskemi jispjegaw id-differenzi għalfejn il-karti kommerċjali jiswaw daqsek u għalfejn il-karti tad-debitu huma irħas u għalem pajjiżi fejn laqqas hemm tariffi tal-interkambju u qatt marċevejna tweġiba soda la fir-rispett ta' differenzi tal-karti u laqqas fi differenzi bejn il-pajjiżi. U din il-problema li għandna fl-Ewropa għalissa. Għal bejjieħa li jaffaċċaw din is-sitwazzjoni diffikultà tinsab ukoll hija li għandhom dawn il-miżati differenti u jekk ikollhom in-negozju l-ħanut tagħhom f'pajjiż li għandu tariffi għoljin ma jistax jaħarboh, ma jistax marru f'pajjiż li jkollu tariffi iktar baxxi bħal ma jista' jagħmel kwalinkwa konsumatur jew bejjeħ ieħor f'sitwazzjoni normali. Jekk imorru f'pajjiż li t-tariffi jkunu iktar baxxi, iskemi li jkunu posti fuqhom fissru li xorta jridu jħallsu l-miżata li tapplika f'pajjiżhom. Iġifieri l-bejjieħa jisom nqabdu f'nassa hawnhekk u ma jistgħux joħorġu minna. U għalhekk irridu nħarsu lejn is-swieq lejn iskemi tas-suq ġodda li pruvaw jitlu fis-suq ma jistgħux għax qed jiffaċċaw problema għaliex anke l-istess banek jħallsu miżati differenti u jfisser li dawn l-entitajiet ġodda ma jistgħux jidħlu b'mudell ta' negozju wieħed. Dan ma japplikax biss skemi tal-karti, tal-pagamenti, manki għal pagamenti bil-mobile jew pagamenti fuq l-internet. Waħda mill-problemi reali ta' din is-sitwazzjoni kollha forsi mhix kwistjoni ta' kompetizzjoni biss imma anke ta' protezzjoni tal-konsumatur. Għaliex nibda billi ngħid li aħna l-konsumaturi kollha naħsbu l affarijiet b'xejn imma fil-verità mhumiex. U billi konna dawn it-tariffi mħalsin minn bejjiħa, il-prezzijiet li nħallsu għal prodotti u servizzi tagħna kollha huma miżjuda minħabba dawn it-tariffi li jridu jħallsu l-bejjiħa. Għaliex m'hemm xi ħaġa bxejn fid-dinja jekk bejjieħ irid iħallas għall-użu tal-karta tal-kreditu tagħna se jagħmel. Ġeneralment ħajoll il-prezzijiet tas-servizz u l-prodotti. Ġifieri konsumaturi li mhumiex dawk li huma onja li jħallsu bil-flus kontanti jew b'karta tad-debitu li irħas qed differenzja lill-utenti onja li jużaw karta eh, ta' tlellix biex nsejħela jekk il-platinum, il-gold card, eccetera Ġifiri, hemm sistemi differenti li jużaw il-banek biex jindirizzaw il-konsumaturi jużaw il-karti li huma aktar ta' profitta li jom. U naħseb li dinja kwistjoni ta' protezzjoni tal-konsumatur. Qed nippruvaw nikkoraġuha permezz tal-proposta kurrenti qed nippruvaw nżidu l-użu tal-karti tal-kreditu u l-karti ta' pagament, imma mhux qed nippruvaw nżidu n-numru tal-karti tal-kreditu tant li l-karti tal-kreditu jfisser li l-foqra jħallsu għall-onja, dan huma effett li rridu nikkumbattu permezz ta' din il-proposta u rridu morru kontra l-effetti ta' spejjeż żejda jew inefficiency li hemm din it-taħlita ta' sistemi ta' premji u sistemi ta' pagamenti. Dan huwa biss ftit tal-isfond li qed nitkellmu dwaru permettu li ngħid li l-Kummissjoni ħejjiet fuljet ta' żewġ paġni huwa suq tekniku ħafnu u nafu li hemm ħafna informazzjoni ħażina fuq is-suq. U għalhekk inħossu li il-proposta mhix ħażina għal konsumaturi kif qed jiġi tiġi mpenġi, ma hija ħażina għal dawk il-skemi li qed jaqalgħu tajjeb minn fuq il-konsumaturi. Għalhekk għamilna din in-nota ta' żewġ paġni disponibbli mill-Kummissjoni u nittama li nastu f'punt li nkunu nistgħu nqasmuha. Biex ma nżommkom wisq u ngħaddi għal proposta tal-rapport għal bidla ta' regolament, nistgħu naraw parzjalment minn fejn ġejjin dawn il-punti u naraw li hemm tassib li l-rapporter jixtieq jindirizza. dan ukoll aħna tal-fema wkoll illi elementi importanti li naqsu il-proposti tant li l-effett li xtaqna niksbu ma nkunx nistgħu niksbuh hija xi ħaġa ma rridux u għalhekk mod partikolari jekk nafu eżattament xilħaqna bil-każijiet ta' kompetizzjoni tagħna kontra skemi żewġ skemi internazzjonali minn tal-inqas għal waħda mill-iskemi jekk il-proposta kif ġiet mibdula fir-regolament korrenti timmaterjalizza ġifieri tiġi adottata allura effettivament din l-iskema ma jkollha l-ebda obbligi oħra għajr dawk l-obbligi li diġa ħadet volontarjament fil-każijiet ta' kompetizzjoni. Dan ifisser li regolament kollu ma jżid xejn iktar minn dak li diġà impenja ruħu li jagħmel il-fornitur tal-iskema. Aħna nħossu li dan huwa ħażin għaliex il-problemi kollha identifikati ma jiġu solvuti. Jekk ti permettu li sanaddi punt punt fost l-elementi li eh, huma proposti li jinbidlu fil-proposta, l-ewwel element huwa definizzjoni tal-xiri transkonfinali definizzjoni kif mibdula tkun restretta biss għal situazzjonijiet fejn utent tal-karta tal-pagament isifer u juża l-karta tiegħu stat membru ieħor. ġifri definizzjoni ma tkopri situazzjoni fejn bejjieħ isifer u jagħmel użu ta' servizzi ta' bank f'pajjiż ieħor. Din hija problema għaliex tkompli tħalli l-każ fejn il-banek ma jistaw il bejjiħ ma jistawx igawdu mis-suq intern U jekk l-ispiegazzjoni hija li aħna ma rridux is-swieq ikunu affettwati, din naħseb li ma tantx niftijem tajjeb għaliex mill-perspettiva ta' swieq aħna rridu li swieq imorru tajjeb, aħna rridu suq intern li jaħdem fejn il-bejħa jistaw jibbenefikaw minn dawn it-tranzazzjoni transkonfinali, jiġifieri tkun ħaġa tajba jekk dawn it-tranzazzjoni transkonfinali kopru l bejħa li jsifru u jagħmlu użu mis-servizzi offruti minn bank f'pajjiż ieħor. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt huwa l-limitu massimu li ġi propost mill-Kummissjoni li tajt li l fmizati regolati ridu jinżlu għal 0.2% u 0.3%. Din għandha tkun limitu massimu assolut. il rapport jipproponi li dan għal limitu massimu Eh, medja ponderata. Dan ifisser li l-iskemi li ddaħlu fil-liġi tal-kompetizzjoni kellhom limitu massimu ta' medja ponderata li tfisser li jistaw jilabu bil-miżati tagħhom li jużaw u għal ċertu tranzizzjonijiet jitolbu miżati jola u għal oħrajn japplikaw miżati li huma aktar baxxi. Imma f'dan kuntest diffiċli ħafna nifmu kif taħdem. Ġifiri hemm kumpaniji ta' konsolenza li verifikaw it-transazzjonijiet kollha u jaraw jekk il-medja ponderata ix e qed tiġi rispettata. Fil-leġiżlazzjoni din tfisser li f'kull stat membru jrid ikollok ir-regolaturi jew l-awtoritajiet pubbliċi personal li jistgħu jagħmlu dawn il-verifiki li hija pis pjuttost kbir li jridu jagħmlu l-istati membri. U apparti minn hekk, il-kwistjoni hija din kif ħadd indetermina il-riskju ponderat skont il-medja ponderata differenti għal ħwienet tal-merċa, għal karozzi, għal kull bank, għal kull stat membru, għal kull skema. Ġifiri ma tantxija tweġiba faċli din, unħossu li jkun aħjar li jkun hemm il-limitu massimu assolut. Forsi jekk il-banek jaraw li jkun hemm problema b'pagamenti valur baxx jew għollin dan jista' jiġi indirizzat permezz ta' rati fissi per eżempju bħala tariffi f'dawk il-livelli, imma nħossu li hemm merti biex ikonna limitu massimo assolut. Fuq il-regola tal-karti li jridu jiġu onorati, il-raġuni li tipprojbixxi jew ma tipprojbixxix din ir-regola hija li nissugraw li jkun hemm nuqqas ta' fiduċja tal-konsumatur Imma mbagħad il-konsumatur li jkun irid juża dawn it-tip ta' karti fejn il-bejjieħa jħallsu miżati aktar għolin, ikkun għażla tiegħu li juża dawn l-affarijiet biex jgawdi minn premji bħal vjaġġi, kupuni, eh, benefiċċji oħrajn li jagħtu dawn il-karti viżavi il-karti kummerċjali. U din hija sistema fejn il-konsumaturi li ma jużawx dawn il-karti tal-kreditu għolin qed jiffinanzjaw il- benefiċċji għal dawn il-konsumaturi li jużaw dawn is-servizzi għalin. Il-miżati għandhom jibqa' għalin imma l-bejji ħajkun jistgħu jirrifjettaw dawn il-karti tal-kreditu jew inkella eh, eh, eh, waslu dawn il-miżati lil konsumaturi li jużaw dawn il-karti. Għalhekk l-idea li hemm fir-rapport mhix ideja tajba. Issa fuq il-selezzjoni minn qabel tal-co-badging li tażel id-ditta tal-karta, tażel stażel dejjem ħajkun hemm l element li ħajkun hemm kjuż itwal u dan huwa l-istess każ li applika hawnhekk. Ir-regola bażika ikun hemm x'ikun hemm bħala tibdil Ir-regola hija din l-ekonomija taħdem tajjeb jekk min ħallas fl-aħħar mill-aħħar għal prodott jew servizz ikun l-istess persuna li jagħmel l-għażla. U f'dan il-każ dan ikun jew il-konsumatur jew il-bejjieħ, il-kummerċant, għaliex huma jħallsu għal dawn il-servizzi ta' pagamenti li jintużaw u mhux il-banek għandhom jagħmlu din l-għażla li għandhom l-interess li jżidu l-introjtu tagħhom dawn il-tariffi moħbija. Jiġifieri aħna favur li konna għażla ta' minn qabel għal strument li jintuża imma jrid jiġi determinat l-ewwel minn bant il-bejjieħ li jgħid xirid jaċċetta u mbagħad mant il-konsumatur. U l-bejjieħ ma jiġx ikun iktar importanti mill-konsumatur jekk il-konsumatur irid jagħmel għażla oħra. Kentejn fuq ir-regoli kontra min idur l-liġi. Il-President jintervjeni, forse tista' tikkonkludex fil-din naftit minuti? Iva, naqbel miegħek nagħmel l-aħħar punt fuq dawn ir-regoli kif semmejt għatta min idur mar regoli għanna regola importanta fil-proposta fejn naraw leġizlazzjoni Amerikani u koll li jammirata li tevita li l-banek u l-iskemi kun jistaw introduċu mekanizmi li jistaw jikopjaw din il-regola tal-tariffi tal-interkambju li aħna rridu niprojbixxu dan ir-regolament aħna rridu niprojbixuha għal miżati domestiċi ma jridu jżommuha fis-seħħ ukoll pal-Amerikani għal miżati transkonfinali. Ma narawx għal għandu jkun hemm din il-bidla, din il-differenza u għandna nżommu din ir-regola kemm għal transazzjonijiet domestiċi kif ukoll għal dawk transkonfinali. Niqafaw grazzi ħafna. Thank you very much indeed. Uh, Rita, I will give the floor to internal market. I don't know. Yeah, please, Philippe. Uh, thank you. Grazie Nando Filippo. Għan iprofa nżom kem jista' jkun fil-qosor. PSD 2 se jagħmel tliet affarijiet l-ewwel bażikament tejjeb il-ħarsin tal-konsumatur permezz ta' operazzjonijiet ta' ħlas billi kollok direttiva transkofinali l-operaturi ekonomiċi li huma attivi fis-suq eh, intern eh, li sissa benefikaw minn derogi Per eżempju, l-online market platform li niproponu li dawn jiddaħlu fil-ambitu ta' PSD2. Jek dan ma jseħ konsumaturi u kommerċanti żgħar jkollhom jiserħu fuq il- dawn il-platforms. Fl-istess mod, il-limiti għad-deroga li kellu e, gawdu minnhom l-operaturi ta' telecoms kienu gawdu minnhom issa jista' minnom minnhom ukoll Pins ħaj tajjeb il-sikurtà tal-ħlas fuq l-internet billi tejjeb billi jitlob autentikazzjoni tal-konsumatur u dan wassal għal ġida kontra l-frodi u l-indirizza e, wieħed mill-raġunijiet ewlenin għalfejn 60% ta' ċittadini li qed jużaw l-internet u l-Ewropa ma jkunx jidgħu jixtru fuq l-internet u ma jistgħux jibbenefikaw il-benefiċċji tal-e-commerce dan wasalni għal wet innovazzjoni ewlenin tal-PSD tnejn jiġifieri dispożizzjoni ta' qafas legali għal TPPs u eh, dan u qasal għal model, business model li ġra jaħdem ma dan jiġi ta' konsumatur u bejħa bimnut u dawn DPPs ikunu reġistrati, liċenzjati, supervizati palma jkunu fornituri f'da prodotti fuq l-internet u servizzi fuq il-banek palma u mal-banek Dan ikun fit tal-konsumatur bejħib l il tpp zidġiġ ġiż għedin għamek u ġodda kif ukoll konsiderazzjoni differenti termin ta' kompetizzjoni sekurta u ħarsin ta' dejta naħseb illi dan huwa eżerċizzju importanti ferm. Ovvjament naħsbu li proposta tal-Kummissjoni titfa l-obligi differenti fejn suppost hemm ċertu sekurta li meħtieġa u din tikiseb il-proposta ovvjament se jkun nistgħu ntejbu il-proposta ma ġridu nawrida ma jwaslux establishment tal-xkiel eh, fis-suq għal speċjalment il-ġodda jew inkella spekulazzjoni għal ċertu parċipanti fis-suq. Hemm e, ukoll ir-rabta mal mizzata ta' interkambju li dan u koll kienet kussjoni ta' bilanċ li kena niksbu il deta proposta li napplikaw il-surcharge li kummerċanti applikaw il serġant il-surcharge bis għal dawk l-ammonti li mhux se jkollhom limitu massimu. Eh, ma tantx fadal ħin u qed nistennew bil-ħerqa biex ikonna kooperazzjoni ma' żewġ reporters u shadows biex jiddefinixxu soluzzjoni koerenti bilanċata. Grazzi tassew. Jiena ċerti li ħanamlu dan. Mela, fil-qosor xi kummenti biss minna naħa tiegħi. Fuq dawk id-diskussjonijiet jiena na ngrazzja ix-shadows ta' dak il intijiet sur baldini naqbel per eżempju, aħna irridu naqblu, irridu noħolqu sistema wahdanija illi Jina Jiena wkoll Sofija naqbel miegħek meta ngħidu illi hija essenzjali li bdina leġiżlazzjoni ma tkunx applikabbli biss għal sistemi attwali imma għal sistemi oħrajn, klassijiet oħrajn illi jistaw jitilaw fis-suq jitlu fissuq suq ħaġoħra ċertu tip ta' bozzar fuq l mendi ġo proposti fejn jista' jkollna żewġ regolamenti li jiġu adottati fejn inti għandek is-swieq li jiġu maqsuma fuq żewġ livelli u fuq livelli differenti. Fuq il-co-badging, Sofi semmita di il-ħodor semmew għadi sur sampo u kol jina naħseb illi għal karta kreditu rridu sibu soluzzjoni mhux volontarja. Trita bil-fors. Il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda li nistgħu naċċettaw fil-fema tagħna. Fil-fema tiegħi propjament. Imma naħseb illi fuq il-co-badging nkunu iktar speċifiċi. fuq il-honor cards rule, il-regola tonora, il-regola dwar l-obbligu li l-cards kolla jkunu onorati. Rridu nafu kemm ħatkun diffiċli illi nimplementaw miżura fuq il-limiti massimi. li rridu jiġu eh, mużati tal-imot li jkun tajja għal kulħadd. Jien naqbel ma' Sur Sampo li rridu nipoġu ruħna flok il-konsumatur u nejdu namettu li fremela ħarri iktar faċli tħallas bi karta ta' kreditu milli naraw illi l-oppost, isir l-oppost. Hemm differenza ġifier xi ħadd e, e, ikun xi jista' jħallas bil-karta tal-kreditu għax m'għandux għażla jew għax irid. Lura naħseb illi l-kol jega persena l-istess rida nisanu ħanġu bis-soluzzjonijiet illi huma effettivi bilanċati. Ħana de surfaju issa biex jiddiskuti l-kommenti li saru fuq ir-rapporti tiegħu. Grazzi tassew. Għanżom ħafna fil-qosor. aħna jenix jenix ingrazzja minn qalbi li kulħadd. Din id-diskussjoni fuq il-PSD li jiena prezentajt. Te korrespondi għal punta tluq. Illi pjuttost eh, ħalini soddisfat fid dawt tad-dibattitu li kellna. Kien hemm ħafna kommenti, iva differenzi fis-suq, illi rridu nifhumu sew u nistudjaw sew. Mbagħad normalizzaw kemm jista' jkun. Għandna tkellem dwar l-importanza tal-informazzjoni li tkun ċara. Dan iridu mela taw leġislazzjoni ġdida għal prospettiva tal-ġejjieni għal dak illi il programmi programmi ġodda manifestaw ruhom per pereżempju TPP. U nipruvaw ukoll nħallu spazju, nħallu lok għal dak li jista' jinqal aktar il-qoddim. u ukoll ftuħ għal situazzjoni, possibilità situazzjoni ta' pagamenti li sta' jsiru minn mod il-mod. fejn għandek ir referenza għal spejjes addizzjonali jina naqbel mal-proposti li saru. Jekk aħna nieħdu dawn il- ħlas ta' piżijiet addizzjonali mela niddiskutu bar-rapporters kollha biex insibu soluzzjoni biex insibu soluzzjoni kulħadd. Wieħed mill kollegi tagħna tkellem dwar it-termini tal-MND. U naqis ta t terminu da l-fatt li per eżempju jikorrispondi għal eh, vakanzi tal-miliet u kol eh, irdu nisuħar xirdu nitkelmu naqra mal kummissjoni biex naraw jekk nistaw x'ninbidlu naqra regoli tal-pjan tal-roadmap tagħna. Aħna supposta naraw tajbila s-seba ta' jannar u forsi tajjeb illi ikollna din ikoll diskussjoni addizzjonali biex ikun sew niżviluppaw iktar dawn l-idea tagħna fuq dal-punt. Ħeġa tajba li l-Kommissjoni fl-intervent tagħhom wrid truha illi hija konformi mal-linja tal-Parlament. Ovvjament. Meta jkun f'waqtu, il-Parlament ikun jista' forsi jitkellem ukoll ma tiktar ma sezzjoni oħrajn mela nagħlqu hawnhekk illum mill-aġenda tagħna tal-lum. Fid-9 ta' jannar għandkom ċans li u l-emendi. Dibattit għal dawk l-emendi ħajkunu fid-13 ta' jannar ta' sena d-dihla. Il-Komitat Ikon il-vot ser seħ fuq l-20 ta' frar, fl-20 ta' frar, u il-plenarja, nivvotaw fi plenarja f'April, ntamaw. Mela narakom it-tlital intom fl-istess kamra, fl-istess li jmiss.